Qual? Facciamo così, eh? usiamo questo qui. Okay. You can remember. and so, dear colleague, we can uh, start with our work. You can sit, please. We have a very... Ekka ġobkom, signori, nibdow bix-xol tana, għanna wara nofsnar eh, interessanti ħafna. Issa nkompli bit-Taljan. L-ewwel net għandna bżonn napprovaw eh, l aġenda jekk eh, ħadd. kontra nista' inkompli jisna provajno xvera. Ġi għattini punti sa tal aġenda tagħna mela. Is-sistema tal-interpretazzjoni illum għanna eh, lingwi kollha li tistgħu titkellmu u tistgħu tissimha ikoll inkluż il-Malti ovvjament u naħseb iva lingwi kollha ħaġa pożittiva ħafna. U tafu illi hemm il-web streaming ukoll ta' din is-sessjoni jiena kuntenta ħafna illi għandna hawnhekk bħala bħala Kumitat ta' Kultura u Edukazzjoni għanna l-Osservatur Ewropew fuq eh, servizz audio-vizuali. Intkom tafu pala parti me strategija għal eh, Digi Single Market kif ukoll għal verifika u revizjoni ta' direttiva dan huwa rwol importanti ħafna. Dan huwa punt importanti ħafna, kulċali anzi għalina u tafu ukoll illi is dan l-osservatorju milux illi eh, spiċċa rapport fuq is-servizz pubbliku online u tafu il-kompetenzi tal-osservatorju huma ta' inkjesti ta' investigazzjoni fuq l-ekonomija ta' suq tal-audiovisuali bl-sfumaturi kollha tiegħu kif ukoll profil importanti ħafna tal-perspettiva leġislativa u legali ta' sistemi Ewropej u tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea kif ukoll sensila ta' azzjonijiet illi se jurini. Mela, aħna b'dan l-ismiħ nixtieq nikkonfermaw mhux biss kemm aħna napprezzaw ix-xogħol tal-Osservatorju u kull wieħed u kull waħda minna stajna diġà naraw dan ix-xogħol Imma nixtieq ngħid ukoll li aħna interessati ħafna illi nsaħħu ir-rwol tal-osservatorju. Għax u jista jikseb u mbagħad tiqassam ukoll din informazzjoni kollha li tkun il-bażi tar-riċerka fuq livell Ewropea u hemm database importanti ħafna il-database Mavize illi għanda 11.000 kanali televizjoni on demand u 800 kumpaniji tal-Made in Europe. U kien hemm appoġġ tal-Unjoni Ewropea sa sentejn ilu. U nixtieq ngħid u insaqsu. Eh, l-Kummissjoni Ewropea illi ek kiku aħjar inkomplu għaddejjina x'dan huwa punt importanti ħafna u kruċali. Bżonn nfakru wkoll illi aħna għandna referenza preċiża wkoll għal rapport rabta li hemm bejn l-Unjoni Ewropea u s-settur audiovizuali għax tafu illi hemm rappreżentant illi għamil parti minn dan l-osservatorju ġifiri aħna għandna rappreżentanza komunitarja U eh, fl-Europa kreativa għan referenza speċifika illi hemm bżonn il-programm media. Issa nixtieq nippreżenta il-mistednin tagħna u ovvjament nibda mill dottoressa Susanda Nikochev, li hija direttur eżekutiv tal-Osservatorju i se tippreżenta faxar minuti se turina pjuttost il-ħidma tal-osservatorju u mbagħad insaqsi l-sur Fonten li huwa kap tad-Departiment fuq il-finanzjament, ġifiri aspett importanti ħafna. Għax ovvjament dan is-settura tiżid fl-importanza tiegħu mbagħad id-dottoressa Marja Cappello għall-informazzjoni legali. 10 minuti għal kull kellim mbagħad kunem hemm ovvjament il-mistoqsijiet u għanna sija għal kollox. Jiena ngħaddi l-kelma minnu fih għal sinjura Mikkelċef u nirringrazzja ħafna tal-li għawnek hawnhekk magħna illum. Jekk joġbog. Thank you very much. Grazzi ħafna, Sinjora President, ta' l-introduzzjoni tant sabiħa u wara nofsinari tajjeb lilkom il-kol u grazzi ħafna lilkom talli sidintuna hawnhekk tajtuna din l-opportunità li naqsmu ma'kom il-ħidma tanni tant aħna gburin li qegħdin namlu u aħna kuntenti meta din il-ħidma tagħna tkun ħaġa utli, Iċfiri opportunità tad-deb biex nurukom bl-eżempju tal-Public Service Broadcasting kif l-Osservatorju jista forsi faċilita l-ħajja tagħkom u nittamaw li kontribwixxi ukoll għal settur audiovizuali dejjimi fl-Ewropa. Jiena għandi l-ħidma diffiċli illi ntikom hekk xi idea tal-qafas tagħna faxar minuti, imma jiena se nagħmel dak li nista biex mhux biss intikom il-fatti għax ovvjament miżuġ kollegi tijaj li se kontaw il-fatti wkoll, imma pjuttost ngħidilkom eżatt aħna x'edin nagħmlu. L-osservatorju kif tistgħu taraw, ma nafxek fuq l-iskin tistaw x'taraw, so għax l-osservatorju huwa isu turntable għal ħafna ferroviji li xtuq jabdu direzzjonijiet differenti u aħna m'għandniex il-beni il-prodotti u l-passiġġieri, maħna nieħdu l-informazzjoni mis-sors lejn l-industrija, speċjalment l-industrija. Aħna suppost kont l-istitut tagħna għalhekk qegħdin naħdmu għalhekk ġejna mwafqin. Imma ovvjament aħna ukoll eh, naqbdu l-informazzjoni biex intu biex nagħtu l-informazzjoni lilkom dawk li jieħdu d deċiżjonijiet L-osservatorju, parti turntable, kif għedin taraw u kol fuq l-screen, l ritratt tantu għazar, għana pont, pont illi jenkom biex ikolkom flus ta' informazzjoni illi ġib maħħom soluzzjonieti ċifri li jistaw jinaqdu fl-imkien u tassow intkom taqbdu għal daqstant il-benarju u t-tajib intkom aħna nġibu l-attenzjoni tagħkom il-kwistjonijiet u mbagħad intkom tindirizzawhom. Aħna wkoll però mhux biss timetable, aħna flessibbli ħafna, bżonn li nkunu flessibbli għax aħna bżonn ġustaw skont il-ħtiġijiet tal-kostituenti tagħna l-industrija tevolvi ruħa pass maċ nipprovaw nkun dejjem aġġornati fl-avangwardja eh, nażlu kwistjoni li se jsiru importanti u għalhekk aħna nipprovaw dejjem illi nispjegaw kemm jista' jkun f'stadju bikri biex hekk kulħadd ikun informat. Huwa importanti li ngħid ukoll meta naħseb fuq l-osservatorju taħsbu li aħna unità amministrativa żgħira ħafna u nipprovaw norganizzaw ruħna b'din l-informazzjoni kollha bin-networks għana ehm, naħdmu għan dawn il-netwerk għan n-organizzaw il-fluss tal-informazzjoni b'mod neutrali ħafna ma nistawx namlu l-politiki parti mill-istatut tagħna din hija s tal-osservatorju għax billi aħna m'għandniex politiki aħna nemnu f'dak li ngħidu imma nemnu għax nipprovaw li konna l-iktar standard oli fil-ġabra tal-informazzjoni li, aħna niċċevu nħasnu u mbagħad inqasmu jekk forsi nista' ngħid osservatorju f'kemtejn teknikament huwa ftejjin parzjali imdaqqas tal-Kunsil tal-Ewropa, iġifieri l-industrija audiovizwali illi hemm 46 sat membru tal-Kunsil tal-Ewropa mhux kulħadd jagħmel parti ma' dawk li jixtiequ jistgħu jagħmlu parti tal-osservatorju għalhekk ngħidu f'tejin parzjali aħna qegħdin f'Strasburgu imħabba il rabta mal-Kunsill tal-Ewropa u inna għaddejjin mill-1992 bil-ħidma tagħna bħala membri għandna 39 stati Ewropej li huma membri għandna wkoll membru speċifiku ħafna għalhekk aħna ftejjim parzjali eh, iktar wiesa aħna għandna wkoll Unjoni Ewropea u reċentament estendejna u kol lejn zoni oħra u għanna bħala l-ewwel il-membru ġdid forsi ma jkunx l-aħħar wieħed kellna il-Marok li ssieħeb is-sena li għaddiet għanna budget pjuttost żgħir ta' 2.5 miljun euro nużaw esklusivament biex eh, nimplementaw il-pjantazzjoni tagħna ġifier il-budget, is-salarji, il budget is salarji kif ukoll il-karta li għandna bżonn biex nikdbu fuqha jew biex nħorġu pubblikazzjoni. Mela x'namlu aħna niprovdu informazzjoni netlu iktar fid-dettall iktar tard l-iktar mingħajr ħlas bl-eċċezzjoni ta' ċerti pubblikazzjoni li għandna bżonn inbijaw għax ovvjament l-istatut hekk jgħidilna għax għandna bżonn niġeneraw l-dħul propju tagħna. U dan skont is-servizzi u hekk aħna qegħdin nagħmlu għax il-publikazzjoniet kif timmaġinaw hemm il-biċċa ta' ras amministrativa u għalhekk diffiċli wkoll li norbtu mal-missjoni ta' servizz pubbliku li wkoll insegwu. Aħna naħdmu f'dow żewġ dipartimenti u dan iż-żewġ dipartimenti pala eh, simboli għanna iż-żewġ persuni li din ħdejna għax mal-kapijiet ta' dawn id-dipartimenti. Hemm dipartiment illi jara s-suq u l-perspettiva finanzjarja tal dan is-suq u dipartiment liħor jitratta kwistjonijiet legali. Din hija l-istruttura tal-preżentazzjoni tal-lum biex jekk ikolkom idea fuq il-modus operandi tal-osservatorju tagħna. Umbat, fl-axar mill-axar, għanna 19 l-impiegat kontratti permanenti ximdaqqiet għanna bżon nżidu jekk għanna proġetti speċifiċi li għanna bżon namlu, ta' spess konna bżon u koll li konna iktar persuni ma għat iktar minn 25 impiegat. Aħna se nibqaw tim zaħir, bżon nkunu effiċenti, imma naħseb u koll li dina opportunità unika biex insegu l proċett kollu kemmu ta' riċerka, bidu sal-axħar ma tantx għandna lingwi pal-mantkom intkom għandna tliet lingwi ta' ħidma, għana l-Franċiż, l-Ingliż u l-Ġermaniż bħala l lingwi li nużaw ta' kuljum. Jekk jinkomplu fuq ir-rabtiet li l-Unjoni Ewropea għandha diġà semmejna l-Unjoni Ewropea hija membru tal-Osservatorju u hija rappresentata mill-Kummissjoni Ewropea s-soltu xi ħadd minn DG Connect illi jiġi hawnhekk eh, l-korp l-ew l-entità konsultattiva u għalhekk aħna nkunu wkoll nafu dak illi suppost nagħmlu bħala rapport. Mixtieq ngħid issa xi ħaġa fuq il-kooperazzjoni teżisti mal-Kummissjoni Ewropea, l-ħtieġa li l-Osservatorju ikolla din l-informazzjoni deja li kienet promossa mill-Kummissjoni Ewropea li enet fit-twaqif u kella parteċipazzjoni dejjem attiva. Intkom tafu, jew forsi biċċa kbira ta'kom jafu, għax intkom tagħmlu rapporti u għandkom bżonn tiġustifikaw il-finanzjament li tagħtu bħala misata ta' sħubija. U fl-aħħar mill-aħħar għandna wkoll rabtiet speċifiċi mal-Kommissjoni Ewropea fuq kwistjonijiet partikolari li saqsuna biex nitrattaw, per eżempju, eh, eh, ċentament kien proġett fuq l-animazzjoni, unbat proġett ieħor kien il-database ma' Visa, Kommissjoni Ewropea, saqsitna biex il- ehm, noħorġu b'database bħal din biex xajduna li ma tip ta' emissjonijiet joħorġu bħala broadcasting għal dawk li ma' servizzi on demand. Nixtieq ukoll nirringrazzjakom tal-li dejjem taraw dak li qegħdin nagħmlu u li tużaw is-servizzi tagħna għax hekk ikollna feedback tajjeb u dan jimotivana ħafna. No, <coughs> okay. Now, um, just to tell you what do we do. Mela, għallix aħna qegħdin public service media, ġifiri media ta' servizz pubbliku l ewwel għandna bżon sibu l-kamp ta' applikazzjoni dinamiku ħafna tal-attivitajiet tagħna l-industrija tevolvi ruħana nevolvu ruħna wkoll u nġburru l-informazzjoni meħtieġa u nifakaw fuq it-tradizzjonali l-film, id-DVD, il-video kif ukoll is-servizzi on demand. Hemm ukoll xi kwistjonijiet speċifiċi illi aħna nitrattaw regolarment dawn huma l-erba' assi li għandkom fuq l iscreens l-importanza ekonomika x'il-fontan se jitkellem fuq dan, u mbagħad id-diversità u l-pluralizmu l huma kunċetti importanti ħafna fil-kuntest tas servizz pubbliku, u mbagħad hemm il-kwistjonijiet tal-liġi tal-kompetizzjoni kif ukoll fis-servizz pubbliku jsibu l-iżvilupp ta' teknoloġiji l-ġodda, Dawn huma kollha affarijiet li se narawhom iktar tard. Għandkom bżonn tużawna kif taraw hawnhekk jew biex tikkontattjawna direttament u tużaw il-database tagħna jew sottoskrivu għal servizzi tagħna. Jiena forsi nista' inqassam din l-informazzjoni kif qed trawha fuq l-iskrin biex hekk inkom tkomplu tkunu dejjem informati ħafna. For this very important represent on the your activities and also we will circulate uh, maybe that. Grazie ħafna din l-informazzjoni, aħna se nqasmu iva din l-informazzjoni bil-punti ta' kontatt u l-emails. Issa ngħaddi kelma l-sur Xil Fontani huwa kap ta' departiment fuq il-marketing u fuq il-finanzjament dejjem fuq il-public service broadcasting. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna. Iva, sentikom issa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 I do press. Uh, okay. So I, I I guess we will give. Iva, forsi ntukom slides iktar tart. mela l-kompjuta jaħdem. Mela, sen n-kommenta fuq xi ċifri u fatti illi basikament iħolġu minn database mafiz illi semmiet is-Sinjura Costa għal monitoraġġ ta' channels ta' TV fl-Ewropa. Forsi biss intikom idea ta' dak li huwa il-servizz pubbliku tal-medja tal fl-Ewropa li nitkellmu fuq 1300 kanal pubbliku fl-Ewropa fost li mal-maċranza l-kbira ta' 1300 kanal TV huma kanali lokali, ġifiri xi 800 minnhom huma lokali. U dan ifisser illi hemm son nżommu f'moħħna ir-rwol tas-servizz pubbliku meta nitkellmu fuq kanali lokali tat-televiżjoni. Jekk nipprovaw insibu kuntest meta mqabbel mal-kanali kollha fl-Ewropa, l-organizzazzjonijiet tas servizz pubbliku jippubblikaw xi 15% tal-kanali ta' televiżjoni kollha magħmula fl-Ewropa. Iġifieri huma eh, parti ta' minoranza. Xi 15% tal-kanali kollha ta' televiżjoni lokali, nazzjonali fl-Ewropa huma pubbliċi. Ovvjament, meta taraw il-kanali li huma dis disponibbli fuq Digital Terrestrial Television kif huwa l-aċċess l-iktar fl-Ewropa hawnhekk il-proporzjoni tas-servizz pubbliku huwa ola xi 20% tas-servizzi kollha li huma disponibbli fuq id-DTT. Mod ieħor kif nistgħu naraw il-Public Service Broadcasting huwa illi naraw is-sem eh, tagħhom tas-suq eh, tal-pubbliku mhux biżejt illi nkejlu n-numru tas-servizzi hemm bżonn insaqsu is-sem tas-suq għal dik li l-audience il-pubbliku. L-iktar ħaġa li tissorprendina nawna hija diversità tas-sitwazzjoni bejn il-pajjiżi Ewropej bħala servizz pubbliku li jista' jkun xi 10 fil-mija f'ċerti pajjiżi imma f'pajjiżi oħra tista' tkun iktar minn 50% tal-pubbliku li qed jara t-televiżjoni ġifieri qed naraw diversità kbira fost il-pajjiżi li huma membri ta' dan il-Public Service Broadcasting diffiċli li wieħed ja jitkellem mod ġenerali għax is-suq eh, huwa differenti ħafna skont il-pajjiż ikkonċernat. Il għaliex forsi raġunijiet storiċi, imħabba livelli differenti ta' kompetitività jew kompetizzjoni mis-suq privat u wkoll minħabba eh, livelli differenti ta' finanzjament skont il-pajis. U għalek, nirrepeti, livelli differenti tal-publiku, u għallura nsaqsu, il-publiku li għat jara televizjoni għat jiżdied jew le, għal dawn l-aħħar ħames snin nistaw najdu illi fil-bicċa l-bira tal pajjiżi is-sem tas-suq tal-PSB mhux qed jistit anti qed jitbaxxa ma mhux fuq il-pajjiżi kollha. U dinja dinja problema speċifika tal-PSB le naħseb l-iktar ħaġa li nistgħu ngħidu li hemm ferm iktar Eh, numru ta' kanali ta' frammentazzjoni, segmentazzjoni televizjoni li jfisser illi il-PSB kif ukoll il-broadcast privat tradizzjonali u koll qed jitilfu is-sem tas-suq. Kont qed nitkellem fuq il-livell ta' risorsi għal PSB u hawnhekk ukoll biex natu kuntest nista' ngħid illi il-Public Service Broadcasters fl-Europa kollha kemm huma għandhom modelli kummerċali differenti. Iġifiri, il sistema ta' finanzjament tal-PSB varjaw ħafna skont il-pajjiż. F'ċerti pajjiżi hemm xi mija fil-mija ta' tħul mill-PSB jiġi minn fondi pubbliċi u l-liċenzi li tħallsu Pajjiżi oħra dan il-PSB ma biss 40 filija tal-finanzjament u l-bqija jiġu mir-riklamar, mir-risorsi ta', ta servizzi biħlas, kif ukoll permezz ta' beħ ta' riklamar u ta' eh, drittijiet ta' televizori ġifiri modelli kummerċali differenti skont il-pajis. Ġifiri, Hemm ukoll sforzi differenti wkoll skont il-pajjiż għal finanzjament pubbliku skont dawn ir-risorsi. Meta wieħed jara pereżempju il-miżati li jiġu mill-liċenzi, dawn jista' jvarjaw ħafna bejn 30 euro kull sena għal 300 euro kull sena. Dan ifisser illi l-level ta' risorsi tal-PSV jifarjaw ħafna ukoll. On that slide. U apparti minn hekk l-aħħar punt fuq din l-slide tistgħu taraw dan il-graf fil-jat jurikom ir-rabta ta' bej il-qasam tal-udjenza tal-fondi audiovisivi u anka il-livell tal-fondi tistgħu hawnhekk kadin taraw biċ li hemm rabta ċara naturalment iktar ma ikunem hemm riżorsi għal dawn ix-xandara ta' servizz pubbliku naturalment ħajkun hemm iktar servizzi li jingħataw. Żewġ punti tal-aħħar. Kif qegħdin jivolvu r metam meta mal mal pereżempju partijiet l-oħrajn tas-suq mal b'xandir pubbliku pereżempju u l-pay TV. Bl-istess mod jisom qed jevolvu il-fondi tal-pay TV qed jiżidu pass iktar maġġel mit televizjoni iżda il-fondi tat televizjoni qiegħed jaġġel iktar mill-fondi għal-reklami, ġifiri għanna ċertu limitazzjonijiet dak li xieqsam x'jaqsam il-fondi iżda tħul dak li għandu x'jaqsam id-dħul pubbliku jibqa' pjuttost sabli. Apparti minn hekk, sabiex intikom idea, xandir pubbliku huwa responsabbli għal terz tal-industrija kollha tat-televiżjoni fl-Ewropa. Apparti minn hekk l-aħħar punt huwa dwar id-database u aħna nixtiequ nuru koll li ix-xandar ta' servizzi pubbliċi huma attivi ħafna fil-mezzi ta' xandir. Ġodda, kif għattilkom fil-bidu ta' din il-prezentazzjoni, madwar 50% tal-kanali ta' televizjoni huma mamula u mexxija mill-xandara pubbliċi. U x-xandara pubbliċi naturalment jifukaw fuq servizzi bxejn bħal pereżempju servizzi ta' catch-up television u ix-xandara l-kbar tas pubbliċi għandhom daw is-servizzi tal-catch-up television edin u koll joffru ċertu servizzi bil-ħlas u koll u jissu dan huwa iktar kontra il-pjattaforma il il-programmar il edin jifirxuhom fuq bosta pjattaformi differenti. Iżda kifettilkom il-PSBs dawn ix-xandara tas-settur pubbliku huma iktar pozizjoni li jidħlu iktar u javvanzaw fl-użu tal-mezzi ta' xandir il-ġodda. Skużawni ma kellix ħafna slides fuq kull ħaġa li għedtilkom, nixtieq ngħidilkom naturalment dan xandar fis-settur pubbliku jvarjaw ħafna minn pajjiż għal jħor anke dwar il-livelli tal-fondi. Grazzi ħafna ta' dik informazzjoni tant interessanti żgur li l-kollegi ħajkollhom xi ftit mistoqsijiet dwar dak li qed inti ħalli jkollok l-opportunità li tidħol iktar fid-dettal. Issa nixtieq nisiden il-Marija Kappello sabiex titkellem fuq l-attivitajiet online kif ukoll il-mezzi tax-xandir tas-servizz pubbliku. Nħalli fidejk. Iva, grazzi ħafna ta' dik l-introduzzjoni tal-li qed tistidin nisa biex nitkellem anke fuq il-lat legali. Tistgħu taraw minn dak li qalkom il-kollega li s-servizz pubbliku attiv ħafna anka fuq l-internet. Ġifiri, jena nishtiq nfoka fuq dawn tlet mistoqsijiet ewlenin. Ġifiri, għalfejn qed nitkellem fuq dan kif il-mezzi ta' xandir ta' servizz pubbliku għandhom jiżviluppaw fuq l-internet u minn fejn qed iġibu l-flus. L-ewwel għalfej għalfejn u daqshekk interessanti li aħna nitkellmu fuq is-servizz pubbliku fuq l-internet. Din hija xi ħaġa illi forsi għandna nsaqsu lil nfusna wara illi naraw il-lat finanzjarju. Aħna rajna din kienet faċli minħabba li kien hemm skarsità ta' frekwenzi kien hemm minqas partijiet interessati u gvernijiet għaslu din is-sistema minħabba li ħasbu li kienet sistem iktar trasparenti, iktar tajba, iktar varjata, ħalli bekk iħalluha fidejn il-pubbliku ħalli jaraw minant min jixtiequ li kollhom dan is-servizz il-finanzjament għal-bidu kien naħseb esklusivament mill-pubbliku, kien hemm ukoll ċertu servizzi li kienu finanzjati mill-istat, u mbagħad ftit ftit l-istituzzjoni bdiet tinbidel u bdejna nanalizzaw ukoll il-suq li fil-fatt kienet ikun immirat mill-dawn ix-xandara tal-pubbliku. U ħafna drabi il-flus xort għadhom jintużaw l-istess tip tanijiet minkejja l-istem fis-suq għadu l-istess. Allura, il-mistoqsija hija għalfejn qegħdin nużaw il-mezzi tax-xandir għas-servizz pubbliku u jekk dawn is-servizzi għadhomx validi. Din hija xi ħaġa li kienet ippubblikata f'riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill Ewropew, il-Kunsill tal-Ewropa, skużawni, il-Kunsill il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, l-Qorti tal-Drittijiet tal-Bnida, l-Kummissjoni Ewropea, kulħadd qiegħed jinsisti fuq l-istess raġuni tal-lura naħseb li għandhom raġun. Għalfejn huma servizzi importanti, raġuni hija minħabba illi ħafna mill-literatura legali għadha tgħid li huwa l-internet fih innifsu illi fil-fatt jiġġustifika dan il-bżonn. Importanti li aħna jkollna sorsi li nistgħu nserħu fuqhom ħalli bekk aħna dejjem inħarsu d-diversità f'dan it-tip ta' servizz u provizjoni ta' programmi ħalli naraw li l-inqas eh, nies li huma xorti għati xorta waħda għandhom aċċess għal dan il-kontenut u huma naturalment m'għandhomx m'hemmx l-obbligu illi jinvestu f'dan kollu. U dan mhuwiex lan tax-xandir bħala servizz pubbliku. Aħna f'dan it-tip ta' xandir rridu nħarsu wkoll il-demokrazija kif ukoll il-valuri kulturali, ġifieri dinja hija l-inqas eh, qed tippreżenta inqas tip ta' possibilità għal iktar ġenerazzjoni ta' fondi. Ġifieri, bħala tweġiba din mistoqsija dwar dawn ir-raġunijiet jekk mhumiex validi jiena kif wieġeb iva dawn huma għadhom raġunijiet validi. Mela kif qed jiġri dawn kollu fuq l-internet? Aħna tradizzjonalment dejjem konna nużaw il-mezzi tax-xandir tradizzjonali, kellek it-televiżjoni, kellek ir-radju, il illi kienu l-komparati wkoll fil-mezzi ta' xandir ta' settur pubbliku kena bosta atturi, partijiet interessati, issa issa bl-internet qed naraw illi hemm bosta servizzi differenti li jista' jkollok aċċess għal-jom permezz ta' eh, computer wieħed jew oġġett wieħed. Mbagħad għandek l-opportunità allura li kollok aċċess dawn is-servizzi differenti kollu. Hemmhekk għandna allura konflitt bejn is-servizz tal-privat u s-servizz tal-pubbliku dak li għandu x'aqsam xandir minħabba illi aħna rridu naraw x'għandu ikun ir-rimet il-kompetenza tal- u l-allokazzjoni tas sem għas servizz pubbliku. Iġifiri, il-kwestjoni ta' xandom jagħmlu ix-xandara tas settur pubbliku online qed issir kwestjoni li għandna niddiskutu speċjalment l-istati membri ġodda minħabba li fuq dan il-qassam m'hemmx armonizzazzjoni, m'hemmx direttiva speċifika li tkopri dan kollu. Naturalment għandna id-direttiva ta' servizzi li vizivi, skużawni, li tatina idea, iżda aħna m'għandniex liġi konkreta li qiegħda tkopri dan il-qassam u dan huwa diskuss minn minn perspettiva speċifika, ġifiri minn perspettiva tal-għajnuna statali. U aħna qegħdin naraw illi fil-fatt kien hemm il-liġi tas-sena 2009 u minn dakinhar law minn dakinhar meta l-Kummissjoni ħarġet din il-liġi l-affarijiet inbidlu ħafna wkoll. L-unika pajjiż li jgħat jitkellem fuq l-internet u jisem din kelma b'mod speċifiku fir-rimit huma l-Belġju, Danimarka, l-Italja u l-Norveġja. Un hemm ħafna pajizi li per eżempju jirreferu siti tal-internet servizzi online, bat għandek definizjoni tiktar komplessi bħal per eżempju kanali ta' televizjoni ġodda, eh, mezzi ta' xandir differenti, għandek ħafna espressjoni differenti, iżda l-kol huma fil-fat edin ikopru dak li qed jiġri fuq l-internet issa il-mod ta' kif għandu jisir dan ix xandil fis-settur pubbliku permezz tal-internet mhux definit. Huwa fidejn il-pajjiż li jiddeċiedu eżattament x'tip ta' servizzi, servizzi ta' tekst, jew inkella servizzi oħrajn addizzjonali li jistgħu joffru aċċess għall-arkivji illi fil-fatt jistgħu jkunu parti importanti mill-wirt kulturali ta' servizzi tal-mxandir ehm, ġifieri hemm bosta snin ta' vantaġġ illi huwa għafrut li dawn il-mezzi l-ġodda. U allura dil-mistoqsija ta' kif jiena nweġġibha billi ngħidilkom li m'hemmx regoli komuni, kustat membru jagħmel kif jixtieq. Naturalment l-Unjoni Ewropea tintervjeni meta jkun hemm xi żbalji li jkun qed isiru. Issa t-tielet mistoqsija hija minn fejn qed jiġu l-fondi. Għal boħra u hekk aħna m'għandniex indikatur speċifiku kull stat membru qed jiddeċidi għal rasu skont x'numa l-preferenzi u l-prioritajiet tal-pajjiż, pereżempju hemm pajjiżi fejn il-fondi ġejjin esklusivament mis-settur pubbliku, hemm pajjiżi fejn il-fondi huma mħaltin mis-settur pubbliku u privat. Iżda dak li qed jiġri huwa li hemm xi ħaġa ġdida li qed jiġri mis-sena 2009 sissa għanna dan il-test, il-public value test, il-test tal-valur għal-publiku, ġifiri aħna għeddin nitkenmu fuq dawn il-servizzi ġodda, dejjem qed nippruvaw nevalwaw li ma huma l-iktar servizzi siwja, iżda din deċiżjoni dwar li ma eżerċizzi u programmi huma l-iktar siwja tkun dejjem deċiża mill-istat membru. Aħna din naraw li dan huwa rapport li fil-fatt għadna kemm ippubblikajna, kemm ippubblikajna. Jiġifieri ħaj għandkom fil-fatt l-aċċess għal dan l-ewwel rapport. U dak li interessanti f'dan ir-rapport huwa li f'dawn l-aħħar sitt snin kien hemm nofs l-istati membri li jagħmlu dan l-eżerċizzju, forsi minħabba li kien hemm ċertu stati membri deċidew li m'hemmx għalfejn jkollhom preżenza fuq l-internet din hija leġittma jew nkella dawn is-servizzi li qed joffruna l-internet mhumiex qed ikunu konsidrati mill-pajjiżi kollha bħala servizzi ġodda. Iżda dawk l-istati membri illi għamlu dan it-test jgħat iħeġġiġhom illi fil-fatt jagħmlu dan l-eżerċizzju għalli jiddeċidu eżattament xinuwa il-valur għall-żvilupp demokratiku ta' dawn il-pajjiżi. Ġifiri din hija l-ewwel ħaġa li aħna nixtiequ nivverifikaw jekk hemmx valur miżju tal-pubbliku apparti minn hekk għandna evalwazzjoni tal-impatt tas-suq, ġifiri nixtiequ naraw x'tib ta' effett dan ukoll fuq il-kompetizzjoni, fuq il-kummerċ transkonfinali. Jekk din it-tieni parti qiegħda tagħti tweġiba negattiva u din hija probabbli ġifiri minħabba li hija ma ninsewx illi għandna dawn ir-regoli tal-istat u dan jista' jkollu effett fuq is-suq naturalment fuq it-tip ta' kummerċ li jsir. Iżda meta hemm it-tielet stadju, jiġifieri fejn aħna qegħdin nippruvaw insommu bilanċ bejn l-effetti negattivi li għandna fis-suq u l-effetti pożittivi li jista' jgwadanja l-pubbliku. Din hija xi ħaġa komplikata ħafna u hija xi ħaġa wkoll olja wkoll. Għandna l-eżempju tar-Renju Unit Fil-fatt hemm eżerċizzju ta' iktar minn nofs miljun euro, għandna modelli huma differenti ħafna, ġifiri qegħdin nitkellmu fuq stampa interessanti ħafna modelli differenti issa, Ma ċadan li ħin dispozizjoni dispożizzjoni tiegħi lesta illi nwieġeb din il-mistoqsija u li nrakkomanda eh, dan ir-rapport bħala rapport li zgur ħad tieħdu gost taqraw. Grazzi ħafna Maria Capello ħanerġa' nitkellem bit-Taljan, intom irċivejtu wkoll din il-pubblikazzjoni ta' dan ir-rapport li kien ippubblikat propju illum. Illum ħa tirċivu għall-ewwel darba tistgħu taraw għall-ewwel darba kopja ta' dan ir-rapport li għadu kemm sar ġifiri fuq il-lat tar-rimet u l-finanzjament tas-servizzi pubbliċi tax-xantir ġifiri verament għandkom rapport konċis u komplut dwar dak kollu li aħna nistgħu niddiskutu f'dan il-kuntest naturalment perspettiva tal-kultura. Issa għandna ir-rapporter tal dj Suq Intern U ġifiri għanna u kol possibilta li niddiskutu anka illa tal-copyright. Dawn huma kollha importanti ħafna fil-kuntest tal-istrateġija tas-suq intern digitali tal-Kummissjoni sa nixtieq nistieden lil kollegi illi xtaqu jitkellmu sabiex jitkellmu nibdew mill-kollega li għad fuq il pellin mbagħad ngħaddu għall-bqija tal-kollegi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Nitlobkom illi tilbsu il-headphones għalli tkun tistaw tismaw traduzzjoni xti insaqsi mistoqsija. Dwar dan il punti kolli ngħid li għaw jisu naqra kannibalizmu teknoloġiku jkolli ngħid. U dan huwa minħabba li ċ-ċinema ma issa ineleb mill-televizjoni, miflok il-televizjoni li ftaħħaġa b'saħħitha bħalissa hija l-internet ġifiri il-mezzi tax-xandir huma dominati mill-preżenza tal-internet u l-użu tal-internet. Din il-bidla tat-teknoloġija li mxiet pastaqsek maġġel vera hija responsabbli għal din il-bidla. Jiena nixtieq ngħidlek il-pajjiżi fir-Rumanija aħna għanna settur audiovisiv fil-li kollu jimbidder, attiv ħafna, għanna għutjenza kbira li tara il-televizjoni tal-settur pubbliku. Iżda l-affarijiet din jinbidlu aħna għanna fondi tal-pubbliku, għanna fondi mħaltini ġejjin mis-settur privatu pubbliku. U għanna u koll involviment minn naħra tar-riklamar, hemm fondi ġejjin reklamar ukoll iżda hemm ħafna kanali tat-televiżjoni li qegħdin ifallu, allura jiena nixtieq insaqsi lill panel jekk intom tafux din is-sitwazzjoni jew inkella jekk tistgħu xta'tu xi parir li Rumanija forsi hemm xi audit li naħna nistgħu nagħmlu xi tip ta' test, forsi dejjem dan tip ta' eh, test jista' jkun ta' għajnuna lina. Grazzi ħafna Petra. Grazzi, Iva, darbohra nishtin ringrazzjakom tal-prezentazzjonijiet ta'kom, naħseb li verament u rejtu biċċar kemm hija differenti situazzjoni fil-Stati Membri tagħna. U fil-fatt jiena nishtin ngħid li dawn il-regoli tal-mezzi tax-xandir ma tantx aħna għandna ħafna minnhom, fil-fatt għandna il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-mezzi tax xandir, iżda dawn huma implementati u r-regola tibbon differenti ħafna fl-istati membri. Allura jiena nixtieq nistaqsi jekk aħna nqisu illi dwar il-konverġenza tal-mezzi tax-xandir u din differenza bejn il-mezzi tax-xandir lineari u mhux lineari jekk għadu xira illi nam din id ta' distinzjoni u jekk fil-fatt aħna ħin kollu qegħdin ngħidu illi l-mezzi tax-xandir tas-settur pubbliku għandu l-post tiegħu u għandu l-floku u għafloku kolli jkun fuq l-internet. Aħna fil-Ġermanja għandna sistema tal-mezzi tax-xandir illi fil-fatt aħna kopjajna minnaħa eh, tal-modell tal-Renju Unit, naħseb li din huwa sistema tajba ħafna minħabba li naħseb li il-mezzi tax-xandir tal-pubbliku għandhom rwol importanti. U fil-fatt li mhux eh, Eh, dan tip ta' mezzi ta' xandir mhumiex marbutin biss ma' teknoloġija, iżda għandhom ir-wol u dmir illi jagħtu l pubbliku eh, informazzjoni u anka illi jagħtuhom il-mod jagħtuhom mezz ta' kif huma jistgħu jgħaddu iż-żmien u jieħdu gost permezz tal-programmi u fl-istess ħin jippreservaw il-kultura ġifieri huwa importanti. Iva illi dan ir-rwol speċifiku tal-mezzi tax-xandi tas-settur pubbliku ma jingħelibx kompletament mill-internet u apparti minn hekk aħna fajna li ntom referitu għal test tal-valur għal pubbliku aħna qegħdin naraw kemm huma ikkumplikati eh, l-affarijiet u kemm dan it-test jista' jkun ikkumplikat fil-Ġermanja fil-fatt dan jisir fit-tliet stadji differenti u naħseb illi fil-fatt il-mezzi ta' xandir il-kbar edin jibbenefikaw minn din il-ħaġa u maħabbar li l-kobor tagħhom huma esklużi milli jagħmlu dan it-test u jiena kont naħseb jekk dan it-test daqshekk burokratiku illi huwa fil-fatt ibbażat fuq tliet stadji differenti tat jar. Dan għadu tip ta' test li suppost iridu aħna li għadu xira li namlu bħalissa ġifir independentement minn li ma tamir inti tuża sabiex ikollok aċċess għal din l-informazzjoni dan it-tip ta' xandir, irridu naraw aħna illi xorta waħda saqsu lil nafusna l-mistoqsija jekk dan il-test tal-valur għal pubbliku għandux ikun xira u kol għal programmi u xaddi permezz tal-internet, jekk dan it-test u verament bżonn jus. Din hija l-ewwel mistoqsija. Tieni mistoqsija hija eh, kwistjoni li għandha x'taqsam mal-kompetizzjoni. Jekk inħarsu madwarna aħna l-ħin kollu naraw il-pjattaformi ta' video on demand verament din jippruvaw illi fil-Ġermanja u anke fl-Ewropa jsiru iktar b'saħħithom Netflix jew waħda minn dawn it-tip ta' pjattaformi xi sentejn jew tliet snin ilu aħna esperjenzajna dan il-fenomenu kemm fis-settur privat kif ukoll fis-settur pubbliku rajna illi dawn il-pjattaformi fil-fatt kienu um, projbitu fil-fatt aħna kellna l-Amazon li kienet tixtieq li toffri din il-pjattaforma anka minħabba il-problemi tal-kartel din kienet projbita allura jien nixtieq insaqsi mill-perspettiva ta' kompetizzjoni din taħseb li tagħmel sensu dawn il-providers allura mhumiex qed inwasslu għal distorzjoni ta' kompetizzjoni anka għal dawk in-nies illi jixtiequ joffru l-istess tip ta' servizz minnaħa tal-Ewropa li huma providers Ewropej Iżda naturalment aħna m'għandniex regoli Ewropej fuq dak illi għandu x'jaqsam ma' dan it-tip ta' xandi Issa it-tret mistoqsija hija aħna fil-Ġermanja fil-fatt għandna sistema li simili għal tar-Renju Unit u fid-diskussjoni li jiena kelli fil-Parlament Ewropew dejjem tkellimna fuq il-fatt illi dan jgħat eh, jimbidel u situazzjoni jgħat jimbidel u forsi mhux qed ikollha daqshekk importanza wkoll minkejja li huwa kontrollat mill-istat. Għandkom ideja eżattament x'tip ta' influenza tikollha l-politika u l-gvern fuq it-tip ta' eh, xandil li tisir u fuq ix-xandara u s-sistemi ta' kontroll kif qed ikunu implementati fl-istati membri l-oħrajn anka dwar ix-xandara fis-settur pubbliku. Minkejja li nafu li dawn qegħdin jaħdmu b'mod differenti ħafna fl-istati membri differenti u nixtieq nistaqsi dawn is-sistemi differenti allura qegħdin jaħdmu tajjeb prezzi. Ehm, Mod interessanti. Interessanti ħafna. Naddu għal Grazzi ħafna jiena l-għalnet għetniħu gost ħafna illi eh, għanna din l-opportunità li niltaqgħu hawnhekk, importanti naħdmu ħafna mal-osservatorju u koll u anka fiħdan dan il-Kumitat tal-Kultura u fejn qed nitkellmu fuq il-varjetà aħna naturalment rridu niddiskutu is-sistema u s-servizzi tal- servizz pubbliku tax xandara pubbliċi, aħna fil-fatt diġà tkellimna fuq ċertu punti importanti anka fil-ħidma tagħna bitejja s-sena d-dieħla jien nkun naf dwar il-konverġenza tal-mezzi tax-xandiru kif dan fil-fatt kellu influenza fuq l-iżvilupp tal-xandir pubbliku għal ċertu pajjiżi fil-fatt kien hemm kienħassad il-konverġenza u zammew pass pass maħħa sabiex jissegwu xiet jiġri, jena naħseb li l-ewwel qabel kollox għandu bżonn għanna bżonn ta' ċertu regolamenti li jkunu fukati fuq l-anijiet li nridu nilqu naraw eżattament x'tip ta' eh, tamir teknoloġiku aħna għanna bżonn u da dejjem ikun adattat, jiena naħseb li għandna bżonn ta' riviżjoni minħabba il-li jekk inħares lejn l-anijiet, jiena naħseb li mhux dejjem nkunu nistgħu nilqu l-anijiet kollha issa dwar l izvilup aħna din nitkellmu wkoll fuq l-istrutturi kemm fil-xandir pubbliku u anke fil-xandir privat, din nitkellmu fuq il-fondi li kultant ikunu bbażati fuq modelli ta' kofinanzjament l-istatur pubbliku privat u anka kultant jiġu fondi mir-reklamar, tista' tgħid li jekk fil-fatt il-riklami allura u miex qed jinfluwenzaw x'tib ta' influenza għandhom fuq ix-xandir pubbliku u jekk l-iżviluppi teknoloġiċi dan l-aħħar bidlux ukoll il-tip ta' fondi jew nkella issa sirniex eh, fil-fatt soċjetà li nkollu hija fissa ta' fuq il-copy paste Dak li għandu xaqsam varjeda u diversità fil-mezzi ta' xandir, dawn huma kwistjonijiet li naħseb li għandkom iżommu f'moħħkom u din hija kwistjoni li għandu xaqsam mal-kompetizzjoni biss. Iżda fl-istess ħabba li aħna nafu x'tib ta' importanza u relevanza għandu għandhom il-mezzi ta' xandir pubbliċi fuq il-pubbliku. Grazie Sabine, e ora la collega Julie Ward. Grazie Julie Ward. Grazie a għal prezentazzjoni ta' sew hija qasam kompless u ħafna saffi. Ehm, Nishtiq nistaqsi ija kif xogħol u kif qis il ta' tfal, ta' żgħażagħ, għalix eh, ħafna drabi dan jitħallu barra mill konsultazzjoni għax dawn huma daw li ħajkunu qegħdin jarawna aktar raw il-programmi ta' television u eh, huma parti integrali tal-medja tal-programmi ta' television suppost ma naħseb li m'għandx qed jidin jitqisu l dijat tagħhom. Jina naf minn xoħni ma żgħażagħ għandhom idejat sbieħ u tajbi. dwar dawn l-affarijiet imma naħseb li tajb li nintroduhom. Fuq id-diversità. Eh, Fajizi, kena situazzjoni fejn marra ta' ċertu ta' iktar kbira kella titlaq mill-BBC għaliex kella titira mill-BBC għax ħassew li kien xi ħawiq. U mbagħad il-kollegi ta' li kienu daqsa jew anki jikbar fl ta ksetaw jibqaw għaddejjin. U dan il-każ fil-fatt ħadita qudiem, insomma, u rebħita din. Lura hija kwistjoni ta' li rridu nuru nejdu għadin minu vizibli aħna għadin ħarsu lejna nfusna u dan naraw xem fuq l-screen. E, dal-kas partikolari għal-kem rebħet, jien xorta mux għetna la dak tip ta' diversità ta' kem nishtiq nara jien. U nafx jek xi ħaġa jsir dwar dwar din. Grazzi Ġuri. Kollega Sojdrova. Grazzi ta' ta' dan l-istudju. Jina naħseb li l-medja pubblika huma essenzjali għall-iżvilupp ta' soċjetà demokratika. Jina din dan l-istudju hekk naraħ ukoll minn din il-perspettiva jiena nħoss li l-medja pubblika trid issegwi t teknoloġiji tal-ġejjieni anki fuq l-internet. U di kwistjoni ta' flus. Inti tgħid li min għandu aktar flus, ikollu aktar nies li jaraw. Biċċeċċjoni ta' Polonia għandna tmin qegħdin fit tmin post ta' dawk li huma ratings tal ta' dawk li jaraw spettaturi. Imma xorta waħda hija diffiċli. Il-kwalitajiet, it-teknoloġiji. Kif nistgħu ndaħluhom biex jaħdmu favorina? Per il-medja li jużaw iż żada iż żada ma jqogħdux qudiem it-television, ma għadux jisimaw il-radio, ma domx jisimaw il-radio. Vera, mish, vera, ma fil-flus hija huma partanti, ma mish diskussjoni ta' flus di. Inti għandek studju. Fejn inti qed segwi la monta viewing Pala indikatur ta' effettivita ta' servizz. Ma fl-istess ħin huwa rwol ta' servizz pubbliku l importanti. Riferinti tieħu riżultati ta' tek ta' tal-test li jisiru tal-studju li jisiru fil-stati membri. Jina ma rajtux, imma hemm xi forsi xi tiktar riżultati li ġbartu għal-Repubblika Ċeka per eżempju naf jien. U l-public value test, per eżempju, x'tagħmlu bihom ir-riżultati? Mistoqsija oħra, insejta ma. Dawk kienu ġewż mistoqsijiet. Rik Rupel. Grazzi, grazzi tal prezentazzjoni. Inti semmejt erba pajjiżi illi għandhom idea ċara ta' xini il-mandat tal-public ta' servizz pubbliku fuq l-internet u ħatiħor mandux dan x'huma raġunijiet għasbu li ħadd inbidel din għax hemm din il ħtieġa urġenti li niżviluppaw ideja sa x'għandu jkun dan ir-rimi dan il-mandat. It-tieni mistoqsija. Fuq il audio visual media, il-media vizwali, hemm ċertu dibattiti jew jridu nagħmlu distinzjoni bejn servizzi lineari u jekk tistax tkun din imneħħija għal kollox. Grazzi tassew, kollega Darvin mani jak nalqu. Grazzi, grazzi tal-prezentazzjonijiet varji. Jina qed nara li l-fokus tad-diskussjoni u affukat fuq l-internet iżda għandi problema li tinsemmi li diġa qed naraw fuq il-medji tradizzjonali ta' television Jiġifieri ta' derogi li nataw l-istazzjonijiet li l-10% tagħhom iktar huma fokati fuq produzzjoni indipendenti ġifiri Walt Disney Italja kellhom deroga l-aħħar tal-2013 u ovvjament dawn id-derogi jew ewwel qabel kollox isiru kontra id-direttiva Ewropea u jagħmlu u jsiru għaskapitu tal-produzzjonijiet tagħna stess lokali u tal-produtturi żgħar Ewropej. U ma jsirux askap jirdiraw li ma jsirux għaskapitu tal-pluralizmu għax għandhom rwol dominanti fis-suq. Intom pala komitat eh, għabbattuċa ma dil-problema mill-provajtu għam tamlu xaħġa fuq għasaltu xie konklużjoni. Grazie, kull min tkellem, nżid xi ħaġa Naħseb illi din il-smieħ li għanna l-lum tu għandin il-sessjoni li għanna u anki l-istudju li sari u anki mistoqsijiet għalik sara profondamenti għan imorru. Direzzjoni partikolari mux għassaċ dik illi nipruvaw eh, neħu il-diversità fil-kontesti tal-modelli fil-mezzi ta' xandi madwar l-Europa imma illi biex nipruvaw insibu elementi komuni illi huma ta' sfida li aħna rridu eh, nisqu fuq l-importanza tas sistema doppja pubbliku privat anki fid-dawl tal-sfida ġida tan-network, television network, imma rridu nifmu eżattament e, x'inhuma ir-regoli u l-dmirijiet li jridu jinasaw. illi jamlu legali il-kompetizjoni mm, fil-network meta nitkellmu fuq dawn is-suġġetti plurali ħafna li li hemm kompetizzjoni bejniethom u jħolqu kompetizzjoni. E, din l-idea li kif qed intom jħolqu din il-kondizzjonijiet indaqs ħabbiex l-operaturi kollha illi b'xi mod mm, huma edituri fil-fatt mhux sempliċement jabdu jqasmu il- il-materjal ma huma kompetituri. U naraw li dan il-kunċett t-tadmirijiet u obbligi u koll u drittijiet jitwessa u jinataw u koll il-dawk li jgħatu dan it-tip ta' servizz ta' informazzjoni eh, li fuq television u fil-medja illi irrit ikun irrid ikun hemm ċertu obbligi li jridu jimxu magħhom. Mela, minn ħaj wieġeb somma fidejkom intom naħseb kollha referew għalukom, ġifieri għalikom. Jek jaġbog, grazzi. Grazzi għal eh, mistoqsijiet kollha. għan nistan nkomplu jibħattu għal ġurnata għal il-mistoqsijiet kollha, ma nista' nagħmel hawnhekk huwa li istennijiet tagħkom naħseb ħan dizappuntakom ftit, għax titkam fuq żewġ affarijiet qegħdin tim ta' satax ir-ruħ ħafna l informazzjoni li intom tixtiequ li jkollkom huwa marbut ma' studji soċjali fil-fond illi aħna laqas biss eh, qarribna lej raġa laqas għandna sfond fih dal-soċċessa soċjali. And u ħaġoħra, intom qegħdin tistaqsuna fuq il-femit tagħna, l-opinjonijiet tagħna, aħna m'għandniex opinjoni. Tridu tirrispettaw għadi, aħna qasqat ma ħanditlu fiha biex ngħidu, aħna naħsbu irid isirek dan il-mod jew dan huwa mudell tajjeb għal modell ħażin aħna nadulkom il-fatti u intom tiddu tiġbu konklużjoni skużani tal-li forsi qed intukom naqra dan il- dan il din l-informazzjoni forsi ma ndimux ovvjament dan ir-rwol, għalkemm nifhem il mitoqsijiet tagħkom imma dak li nagħmlu biex imur lura l-ewwel mitoqsija dwar is-sitwazzjoni fir-Romanija iva iva mela aħna nirrapportaw aħna is-sitwazzjoni eh, fir-Rumanija kienet eh, rapportata fil-newsletter tagħna u dan jista' jintab fil- uh, database Merlinu eh, hija xi ħaġa li eh, nikxu id-dinja x'qed jiġri min jisegwi l pubblikazzjonijiet tagħna jafu jiġifieri x'inhuma dawn il-bidliet imma mbagħad meta niġu għal eh, informazzjoni u parrix jistgħu tagħmlu żewġ affarijiet jistgħu tużaw din l-istess sorsi biex taraw kif jagħmlu pajjiżi oħrajn u tiġbu konklużjonijiet tagħkom. Jew kellha tmur fil-kollegi tagħna fid-division tal-medja li jistgħu forsi jekk hija talba uffiċjali jatukom parriri partikolar fuq dik situazzjoni iżda aħna nirrapportaw kif nirrapportaw fuq situazzjonijiet anki fil-situazzjoni tal-medja f'pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea u b'nadi oħra mhux biss fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri iva aħna żgur mhux forsi nirrapportaw. Issa mistoqsi oħra fuq il-value test fil-prinċipju. E, aħna kif ir rejna fil-Ġermanja ir-riżultati 45 test um, um, li jiswa xi 220,000 euro eh, jider id-direzzjoni li qed nieħdu hija waħda imma qed iħu waħda ma l-konklużjonija tiegħek. Hija kwistjoni wkoll ta' tul tal-proċedimenti involuti mhux biex l-ispejjeż. 11 xar bħala medju, jiġifieri dan huwa fatturi li xekker ħafna ħafna drabi jek inti tfittex termini tal twaqqaf negozju tant inti titqod ta' din il-proċedura kollha qabel ma biss tista' tibda. Mbagħad fuq ir-rwol tar-regolamentazzjoni Ewropea eh, biex tipprova twaqqaf is-servizzi Ewropej għaskapitu ta' dawk is-servizzi stess għaliex pajjiżi oħrajn ma jaqgħux għat leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea sa ċertu punt allura ma nistgħux inġeluhom illi eh, illi jsegwu r-regoli jiġi din hija xi ħaġa li aħna qegħdin naraw fis sugi tagħna hemm din id-djufija jekk inti għandkom regolamentazzjonijiet tagħkom stess tal-Unjoni Ewropea ma tistax tapplika band oħra eh, hija żvantaġġ. Ħaġa oħra li jekk inti għandek regolamentazzjoni Ewropea li forsi mhijiex hekk armonizzata allura inti inti qed tagħti eh, l-għażla tal-forum shopping, ġifiri anke jekk ittieħ tiħdan l-Unjoni Ewropea u taqatati leġizlazzjoni. intom eh, ovvjament ħatażel il-pajjiż li għandu diktar standards baxxi. U ovvjament fid-dinja tal-internet hija aktar faċli milli kienet qabel fid-dinja tal-medja tradizzjonali, ġifieri naħseb li bil-osservazzjonijiet tagħna nistgħu ngħidu maċċar, forsi kollegi tiegħek ukoll jistgħu jżidu sit iktar formazzjoni ma' dak li qed ngħid ħafna iktar diffiċli eh, biex nitkellmu fuq il-xandir pubbliku tal-istat, kemm ikun valut l-istat, per fil-Ġermanja kellna din id-deċiżjoni famuża. CDF u eh, li ħaġa li aħna rridu nirrapportaw. Eh, ma konklużjoni taqbu mhux tagħna, da' osservazzjonijiet daw. X'issa ngħidu fuq il-medja? Dawn um ċertu waqsma fejn il-xandara pubbliċi jintużaw biex jibkunu fuq qoddim fej jiġu television digitali f'xi pajjiżi jintużaw biex eh, dawn użaw biex jibiddel is-suq. Naħseb li fid-dinja online fuq l-internet ser nerġa' nitkellmu fuq il-proċedura u l-ispejjeż biex nafjien, e, hija li l-problema li inti trid tiżżama ġurnat ma' teknoloġija. Li tirriklama wkoll sa fejn dan għandu impatt fuq il-kontenut. Ma naħsibx li huwa suġġett li aħna bħala osservatorju nagħmlu monitor xi huwa komplessi wis u dettaljat wis jien ma naħsibx li nkunu saw nagħmlu għadi, però li għamilna li forsi eh, bħala bidu biex ma nkomx waħedkom, permezz mill-ta' responsabilità editorjali fil-direttiva ta' servizzi audio-viziva kien hemm klawżola sej pubblikazzjoni sieħa tipprova tispjega termini u kien jiswa dan il-pubblikazzjoni sieħa li xija komplessa ħafna. Imma il-ħedna iżvedna, nistantukom din informazzjoni fuq fuq, imma fil-dettalja diffiċli Fuq il-studi fuq it-tfal, kolga tija jamlet il-studi fuq il-porħarsin tal-minnur reqdanni, ehm, ovvjament aħna damu mhuwiex fuq il komitata ta' ehm, konsultazzjoni tagħna dawn it-tfal, kun interessanti kieku ma diġà diffiċli li aħna nippruvaw nikkontattjaw il-konsumaturi nnifsu illi konna gruppi ta' konsumaturi illi huma valuti involuti attivament Eh, li jridu jkunu voluti fil-bord tagħna, nippruvaw nagħmlu għadi imma għad skurbu sa naslu eh, għadna l-bot li naslu biex inkludu tfal fuq għadi. Riżultati tat-test fuq il-public value test ma jekk tista ma jekk tista twieġeb hawnhekk fuq dal-punt u fuq il-pajjiż li għamel il-mistoqsija fuq il-produzzjoni indipendenti naħseb li dan jgħatu kol dan il-kontest. Nkellem għal imis, grazzi, għan niprofa nżid ma dak il-inqal fej sta' jkun il-definizjoni tal-review online. Kif qalet Susan Nikolċev, memx evalwazzjoni unek, ġifiri, memġi definizjoni li jew tajba jgħu ħażina. Ija sempliciment osservazzjoni ta' x'inhu l-istat l leġiżlazzjoni u għet jisajġbet il-konklużjoni illi iktar ma jkunu differenti definizjoniet minn xulxin, iktar ma jkunu diffiċli biex inqablu d-data u jaxa xi ħaġa li aħna importana minna li tkun dejta li kun għed jistaj għabbila u lista wieħed jista' jiġbed ċerti konklużjonijiet permezz ta' modelli li ju jixxibħu. Pereżempju, jek inti għandek 28 sitwazzjoni differenti, ovvjament nekx modell, jiex inti kollok modell, inti li ti kollok millin inqas erba' ħames pajjiżi li inti fl flimkien. Imma l-erba' pajjiżi li semmew l belġu id norveġa l-Italja huma l-uniċi il żaw il-kelma internet ġvida maħġa tajba għaxa ħażin, hija sempliċement konċet ċar li aħna naħsbu li kuħat huwa mitla tiegħu. U mistoqsija iktar speċifika fuq it-tfal. Iva din opportunità opportunita tajba biex nsemmi rapport ieħor li dwar il-ħarsien tal-minorenni fil-ambjent tal-medja fejn inti dan jiffoka biss fuq il-minorenni Dak li naħna nikkonsidraw hemmhekk huma il-għodda ta' protezzjoni u s-sistemi tal-klassifikazzjonijiet u il-watersheds, ġifiri, xewn l-istati membri fiħdan is-setta ta' diskrezzjoni li għandhom huma u dinja situazzjoni fejn situazzjoni fejn il-viewings um, mhumiex għolin ħafna. Għadok li mal-minorenni inti għandek amministrazzjoni Eh, hija ħafifa ħafna. Ġifiri, bad fideni ta' membri, biex dak li huwa ta' detriment ta' ħsala, ta' riskju, ta' xira, ta' mhux xira. Dan jirbot ħafna fuq il-kulturi nazzjonali, tradizzjonijiet nazzjonali, jera ħaġa li ħaġa tajba probabbilment li direttiva ħallit barra. Hija ovvjament ovvjament imbagħad min irid il-modelli jaħdem aktar. Imma fħam l xorta ħaġa tajba. Report ħor li jixtieq insemmi huwa li biex wieġeb il-protezzjonijiet indipendenti huwa rapport li aħna pubblikajna fuq is-sit tal-Kommissjoni wara. Dan huwa rapport li aħna ġbarna kellna ħames noti fuq it-talbiet ta' dan is-suq u hemm taqsima speċifika fuq l-obligi biex nallokaw ammont tal-finanzjament għal dawn ix-xogħlijiet Ewropej, ġifieri hemmhekk hemm overview ċara ħafna, stampa ġenerali ċara ħafna. Mhux għalina li ngħidu jekk kienx hemm ksur jew le ma nistax ngħid jekk hekk hux tajjeb irriflementajna id-direttiva imma hemm ikolkom stampa ġenerali fuq is-sitwazzjoni attwali tar-regolamentazzjoni sissa m'hemmx letter of formal notice kontra l-Italja fuq din il-kwistjoni sa fejna fien Umbat kienem il-kustjoni imqajma tal-publiku u tal-finanzjament. Ma nafx esat li ma parti l-referenza li ma parti tal-rapport kienet, imma lan tal-rapport mumiex biex namlu evalwazzjoni il-finanzjament ovvjament parti inevitabli eh, ta' din l-istorja ma nistawx niproduċu kontenut mingħajr finanzjament tajjeb. Da ma jfissix li hemm kontenut tajjeb għax hemm finanzjament tajjeb, imma jekk hemm ħafna nies li qed jaraw l-istess kontenut da ma jfissix lanqas dan huwa kontenut eh, tajjeb, forsi moda biss li wieħed jħares jara dawn il il-kontenut imma iċ-ċifri għanna bżon narawhom eh, minn perspettiva tajba da ġil jgħidina forsi ftit iktar, imma bżon inqablu l-istess affarijiet biex jek naslu l-konklużjoni tajba. Umbad kien hemm mistoqsija komplessa fuq il-konverġenza u pjattaformi u l-kompetitività. Din hija xi ħaġa illi forsi nista' ngħaddi l-kollega lil ġil jirrispondiju għax dinja iktar natura mhux tant legali imma ekonomika. Aħna nistgħu nitkellmu fuq il-qafas legali imma biex naslu għal konklużjoni mhuwiex ir-rwol tal-osservaturi għalmen mhux id-dipartiment tiegħi tal-kustonijiet legali. Nad il-kelma lil kollega ma lek permettili. Iva, grazzi ħafna, Su Fonten. Grazzi ħafna. Fuq żewġ punti speċifiċi li ġew imqajma, fuq ir-rabta li hemm bejn il-broadcaster u l-produttur indipendenti, naħseb illi hemm ċifri illi juruna illi forsi iva waslu għal din ir-rabta għandna xiftit ta' ċifri u dan għandhom ruol importanti fuq il-finanzjament tal-produzzjoni. Probabilment is-sem tas-suq tal-produzzjoni huwa ola mill-sem tal-pubbliku ġifiri dan huwa wkoll dan wkoll aspett partikolari ħafna jekk nitilfu eh, sem mill-pubbliku u hemm bżonn nerġgħu nirkupraw biex niffinanzjaw l-produzzjoni hemm inċentiva b'saħħitha ħafna li morru online. Dan huwa rwol kruċali ieħor biex ikonna sem dejjem ikbar tal- produzzjoni umbat is-sem tas-suq. Issa, punt ieħor fuq il-kompetizzjoni teżisti bejn il-pjattaformi Ewropej u s-servizzi palm għalet Susan mux ir-rol tagħna illi konna eh, natu konsulenza imma Imżon li wieħed jgħid il l-fatt li hemm partijiet oħra interessati Illi qed isaqsu għal sottoskrizzjoni tal-videos on demand u waslu għall iżvilupp tas-suq stess għax dan, dan l-aspett laqas biss eżista qabel. U għalhekk iva hemm bżonn ta' regolamentazzjoni ma eh, dan dan il-parti interessata dan l-attur eh, issa kontribixxi il-fondi u qed isib żbokki eh, ġodda għal produtturi. Grazie, eh, penso che sia stato... Grazie ħafna. Il-presentazzjoniet ta'kom kienu interessanti ħafna, ovvijament hemm bżonn nirreflettu iktar fuq pubblikazzjonijiet li tagħna dan huwa biss dinja bis l-ewwel laqgħa ovvjament. Issa is-Sinjura Lorena Balonso mill-Digi Connectina nirringrazzja ħafna veru fuq in-neutralità li hemm son teżisti vizavi ċerti kwistjonijiet ma' mill-Istati membri ma nixtieq infakar fuq it-tfal ta' l u fuq ċerti prinċipji fondamentali li televizjoni bżonn jirrispettaw id-diritti l-prinċipji kif ukoll il-ħarsin ta' tfal ta' l li l-immaġni tal-mara, dawn huma messaġġi razzisti jew violenti, eh, daw kollha huma skont il-mandat tagħkom u anki nittama fir-reviżjoni l-ġdida u għembat l-aslit ikunu jaqblu mal-valuri fondamentali tal-Unjoni Ewropea. U issa naddi l-kelma lis sinura Balonso u neġa ngħid xi ħaġa fuq dan l-interess dan il-kumitat għandu bil u koll konvolġiment tal-osservatorju bħala tlessija għal revizjoni ta' direttiva ħna interessati ħafna li konna dawn iċ-ċifri għaxxejn ukoll il-ħidma ta' rapporter tagħna u nappoġġaw l-opportunità il-fatt li l-osservatorju ikun eh, tant attiv din id-database ma' Visa. Grazzi ħafna President. U grazzi Suzan. Eżis kollegi. Mill-Kummissjoni nixtieq ngħid xi ħaġa fuq l-Osservatorju. Grazzi ħafna tal għan l-istudju aħna għanna iva relazzjoni ribħafna mal-osservatorju, mod partikolari l-unità tiegħi fejn jagħtu ħafna appoġġ għal dak li hija id-data. U dan kien il-każ fil-kontest tal-refit tad-direttiva fuq l audiovizuali fejn l-osservatorju qed jagħtina ħafna appoġġ u data. U anki jekk dan l-istudju ma kienx wieħed minn dawk illi aħna tlabna, però huwa utli ħafna jiena interessata immens. Ir-riżultati huma interessanti ferm. Iva, hemm il-protokoll ta' Amsterdam fejn il-Kummissjoni Ewropea għanda kam ta' applikazzjoni pjuttost limitata apparti l-kontroll mill-lajnuna mill-istat, ma kif għalet il-Komissjoni reċentement ukoll mill-Komissarju Oettinger f'Munich illi aħna napprezzaw ħafna sistema doppja illi konna fissu suq il-broadcasters kummerċali u dawk tas servizz pubbliku xi ħaġa unika l-Ewropa u dan il-bilanċ huwa interessanti ħafna u jgħin ħafna l-pluralizmu fil-mezzi tax-xandir. Kif ġi suġġerit kom il-Kummissarju Oettinger, l-era diġitali tfisser iktar pubbliku, iktar screens u dan jagħti iktar opportunità għal PSBs illi huma jittrażmettu u jirrispettaw ir-remi tal-pubbliku Din hija opportunità u kif intqal meta hemm tant kontenut li huma affidabbli mhux kollha l-istess, ovvjament wieħed ikun jista' jafda fil-broadcast sa' servizz pubbliku. Għaxem għandhom ruwol u għandhom opportunità li jemżon nisfettaw. Ebqija u għaminnu illi Is-direttiva tal-servizzi fuq il-medja ta' servizzi pubbliċi hija neutrali, titratta l-valuri palma qalt il-presidenza, per eżempju il diskors tal-odju, tutela l-ħarsin ta' tfal taħt l-età, u għalhekk l-eserċizzju refit ta' dan is dan din ir-reviżjon ta' servizzi tal-medja se jkollha impatt abbażi minn waħda maħarbet mill-aspetti tal-konsultazzjoni pubblika li żgur se diskutuh bħala punt li jmiss jiġifieri xi ħaġa li l derba tiġi diskussa ikun hemm iktar nifakaw iktar fuq din il-konverġenza fuq din l-era diġitali u da tamel parti mill-eserċizzju kollha kellu kemmu. Thank you so much and grazie ancora della vostra presenza, eh, conteremo molto. Grazie ħafna, grazie tal eġejtu ġejtu grazie ħafna tal-appoġġ tagħkom lill-ħidma tal-Parlament Ewropo, u żgur mhux forsi dan l-istudju se jkun għalina strument eh, tajjeb ħafna tal-ħidma tagħna koll. Grazzi. Eh, colleghi, allora noi continuiamo con eh, importanti presentazioni. Aziz, eh, colleghi, inkomplu mela baddejjien eh, bil hidmatana u nibda bil-kollega Petra Kamerevert, rapporter għal l-opinjoni għal suq digitali u issa għanna il prezentazzjoni tal-opinjoni għajdilkom biss il-lemendi illi jispiċaw il-30 ta' settembru u l-votazzjoni eh, fit-12 ta' ottubru un-bat nishtin fakkarkom fuq kem u importanti kem importanti ħidma ta' intkom tafu illi kienem l-istrateġija publikata fuq is-suq waħdini digitali u dan huwa msejjes fuq tlet assi L-ewwel net l-aħjar aċċess għal konsumaturi u l-kumpanija servizz online fl-Ewropa, il-kondizzjoni tajbin għal eh, dawn il-networks li dejjem jiżdiedu mbagħad nisfruttaw kemm nista' kull l-ekonomija diġitali anke permezz ta' produzzjoni ta' kontenut kulturali audiovizwali. Din l-opinjoni strateġika tiġi mfassla mill-Parlament Ewropew għal qatt wieħed diġitali Issa fil-laqa ta' Lulju tal-Konferenza tal-Presidenti ċi deċiż illi ITER u IMCO huma il-kumitati kompetenti skont l-artiklu 55 u il-Kumitat Kult kif ukoll Libe u Juri qed jassawċaw ruhom eh, skont l-artiklu 54 dik kienet da kbira tagħna riżultat tajjeb ħafna skonti issa fuq is-sim tal-kompetenzi bejn il-kumitati interessati, konċernati, wassal għal ftejim. Permezz tal-ema, dawk li huma assoċjati, ġifiri dawk il-komitati tal-artiklu 54, jistaw jikontribwixxu skont il-kompetenzi tagħhom u lek jiena staqsikom. Meta niġu biex nittrattaw ir-rapport, l elementi fuq it-test fejn il-Komitat Kult huwa kompetenti. U dan se jgħin l-importanza tal-Komitat kif ukoll l-emendi tagħni jiġu iktar faċilment aċċettati. Aħna se nibagħtu messaġġ preċiż ħafna bl-informazzjoni fuq il-kompetenzi ta' dan il-Komitat, ma dilkom minn issa illi se jiġu iktar referenza għal 3.2 e ġifiri kompetenzi esklużivi fuq il-qafas tal-medla xandir għal dan is-seklu iġifiri direttiva fuq l-MS. Umbat se jkonna kompetenzi maqodin ma' sezzjoni 4.1.leġi fi l-esperienza digitali għax huma iffokati fuq il-politiki tal-long life learning u oħrajn u l-promozzjoni tal-iskola Ewropea, it-talim, eh, u l-informazzjoni. Għalek dan huwa importanti għax ma kienx faċli ħafna nixtieq nirringrazzja s-segretarjat tal-appoġġ tiegħu. Għalek din il-kompetenza konġunta twassal għal kompetenza oħra tagħna fuq is-sezzjoni 2.4 ġifieri aħjar aċċess għal kontenut diġitali u qafas tal-drittijiet tal-awtur modern iktar Ewropew għal parti illi għandha x'taqsam ma' responsabilitajiet tagħna dan kien pakketta kompromess ħanajdu l-wek illi wasanna liħ u skont l-artiklu 53 imsaħħa se nħolġu opinjoni fuq il-kompetenzi tal-kultura fuq ir-ruoli tal-pjattaformi online, ġifiri kontenut kulturali ta' 3.1. Il-sekretarjat seba tilkom kolla ċaħġa bċerta dettal, ma dan u għal-frott ta' xol tana, anki permezz ta' diskussjoni li kena ma' kumitati tana biex aħna almenu bħala kumitat ikonna eh, dan il-rikonoxximent. Dispeċini li it-taq ta' Walt ftit imma xtaqt eh, ninformakom mod uffiċali u kol, mux biss mal-koordinaturi. Kollega li mis. Dank. Grazzi ħafna Silvia anka tax-xogħol kollu li għamilt inti fil-konferenz diskussi fil-konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, verament inti offrejt xi ħaġa li kienet xi ħaġa importanti ħafna tajtom x'tomot u x'jomodu verament aħna qegħdin naraw illi qegħdin nitkellmu fuq eh, qasam li fil-fatt jippreżenta bosta problemi wkoll mhux dejjem huma faċli li tsolvuhom issa fir-rapport aħna rajna li kien hemm ħafna kompetenzi li mhumiex maqsmin u anka bejlim l-imkoli tri fil-fatt aħna rajna illi iż-żewġ kumitati kellhom responsabilità li joħorġu dan ir-rapport u anka l-empil kult juri libe u koll kellhom il-kompetenzi tagħhom u mbagħad kellna le konitran u l-inta illi fil-fat setaw jihdu pozizjoni fuq dan il-rapport bħala komitat ġifiri għal darbohra jena nishtiq nitlob li kulħadd illi jekk għandkom l-intenzjoni tibatu l-emendi intom għandkom iżommu u koll u tirrispettaw daw l-kompetenzi jekk kif huma allokati ħallibek aħna ma noqogħdux infettqu sal-aħħar ħalli naslu fuq għal pożizzjoni komuni tal-Parlament Ewropew fuq is-suq Digitali Ewropew. Kompetenzi esklusivi kif qalet Silvja jeżistu fil-qasam ta' servizzi audiovisivi ta' xandir pubbliku u fil-fatt jina ressaq dan il-punt li ta' punt nejn, anka minnaħat tal-Kumitat Tef jahna għanna kompetenza fl-imkien mal-emper f'dak li għandu xieqsam ħili digitali u kompetenza tar mezzi ta' xandir u għanna kompetenza maqsuma mal-Kumitat Juri dwar dak li għandu xieqsam ma' dritt tal-propieta intellettuali u għanna il-punt 53 plus dwar dak li għandu samma mal-pjattaformi. Jiġifieri naħseb il-affarijiet ħajkunu pjuttost komplikati fl aħħar mill aħħar u ma nafx kif aħna ħansibu pożizzjoni komuni bejn il-kumitati differenti. Iżda jiena naħseb illi ħajkollna l-possibilità li anke matul iż-żnien li ġejjin aħna nkunu nistgħu nitfruktja fid-dettal fuq bosta elementi differenti dan id-diskussjoni. Issa Intom tafu illi għalla bozz tar-rapport jien m'għandix ħafna post biex namel pozizjoni. Jina fil-fat kelli ammont ta' paġna dispozizjoni tiegħi nħasab bissom u allura ma nistax ninkludi dak kollu illi fil-fat jista' jaqa' taħt il-kompetenzi tagħna u dak li aħna xtaqna huwa illi jkollna rapport ċar kemm jista' jkun ġifri dan il-punt tal-kompetenzi u possibiltajiet digitali li fil-fatt eh, huwa punt li diskutajt mal-kollegi kollha huwa punt li mhux ħan insih iżda anzi minn flok żgur li ħan resa bosta punti dwar dan u jiena koll diġa' referejt għal fatt li aħna fl-Ewropa għandna bżonn li konna nieħdu iktar impenn dwar daw il-possibiltajiet digitali, zanka dwar l-opportunitajiet li rridu nofru l izzaza issa dwar il-kompetenzi digitali u tal-mezzi ta' xandiri li nistaw joffru l-iskejjer kif ukoll il-programmi ta' taħriġ ta' long life learning aħna l-biraħ diġa semmejna dan il puntu edna illi hawnhekk aħna rridu noqogħdu attenti wkoll anke għat-taħriġ li qed jingħata lill-allima u anka f'dak li għandu xieqsam il-qasam informali ta' talim eh, fil-xogħol jisir mazza, zaħ importanti li aħna eh, nifukaw b'mod partikolari fuq il-mezzi ta' xandirina ċerta illi it-tip ta' taħriġ li jisaj nata fuq il-mezzi ta' xandir huwa verament taħriġ importanti ħafna u siw l-aħjar tip ta' protezzjoni li aħna nistgħu nagħmlu wkoll sabiex nproteġu t-tfal u żgħażagħ tagħna. Issa dwar il- dan il-periodu li fil-fat aħna matulu konna namlu ħafna tħejjijiet għall xogħol tagħna aħna kellna rapport ta' Sabina Heinz ukoll anka dwar il-konverġenza tal-dinja tal-mezzi ta' xandir u anka kelli rapport tiegħi fuq il-Connected TV u tkellimna ħafna fuq l-element ta' mezzi ta' xandir audiovisiv kif jista' jiżviluppa iktar fil ġejjini u dwar il-kwistjoni tal-pjattaformi aħna konna qegħdin naħsbu wkoll dwar dan il-punt minħabba li dan kellu verament importanza fid-diskussjoni tagħna u x'tib ta' kontenut ħajkuna offrut fuq dawn il-pjattaformi u aħna rridu naraw ukoll illi allura da il-din tip ta' offerta dal-kontenut online permezz tal-pjattaforma għandux ikun predeterminati un kella preġudikat minħabba ċerdu kondizjonijiet. U allura fuq l-istabiliment ta' pjattaformi fid-dinja digitali aħna rrid ikun aktar konfermità. U anka dwar id-dinja u l-mezzi ta' xandir li miex lineari, aħna qegħdin nitkemmu fuq bosta servizzi audiovisivi u parti minn hekk għandna id birtana tagħna ħalli aħna nkunu nistgħu noħorġu b'regoli għar-riklami illi jaslu faqtom u illi jkunu regoli ġusti ħalli aħna verament ikun nistgħu naraw illi jkun hemm finanzjament tajjeb għal programmi tajbin. U apparti minn hekk ukoll l-evalwazzjoni t titqis u f'dan kollu aħna rridu naraw illi il regoli tar-reklami fil-kuntest tad-direttiva illi qed tkun proposta għandna narazzom sew ħalli nevitaw li jkun hemm xi distorzjoni tal-kompetizzjoni u x-xandara privati wkoll irridu naraw illi ma jkunu sottoposti wkoll għall-istess tip ta' regoli, mhux ikun hemm regoli differenti li jkunu qed japplikaw biss għal dawk ix-xandar li huma attivi online. Hemm basta e, interess ukoll għal dawk il-kontenuti legali u issa fl-istessin hemm ukoll interess fuq il-parteċipazzjoni u l-aċċess għal eh, dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni u tal-mezzi ta' xandir din hija sfida iżda fl istessin aħna rridu nippermettu li jkun hemm l-aċċess għall-internet tajjeb ħalli bekk nkun nistgħu ikollna strumenti ħalli nikkontrollaw it-tip ta' kontenut illegali li jinsab fuq l-internet. Jina naħseb li rridu naslu eh, f'pożizzjoni li aħna ma narmux il-ħażin it-tajjeb mal-ħażin u rridu noqogħdu attenti wkoll ħalli naraw li l-mezzi ta' komunikazzjoni dejjem jibqgħu ħilsa ħalli dawn ma jkunx illimitat mill-kontroll li aħna nixtiequ nimplementaw. Apparti minn hekk, permezz tal-kontenut kreattiv din hija xi ħaġa illi hija importanti ħafna u għandna naslu wkoll sabiex l-artisti u dawn li qegħdin waslu għal dan il-kontenut kreattiv ikun jistgħu jaqalgħu il-flus minn dan il-kontenut. Iżda aħna rridu naraw li l-aċċess għal dawn il-kontenut legali rrid ikun iktar faċli, rrid ikun nirħas, ħalli bekk aħna niġġieldu awtomatikament kontra l-kontenut illegali. Aħna nabżon ta' posta sistemi differenti rridu nistabilixxu ħalli bekk aħna nkun nistgħu nitolbu u naraw li dawn l-aċċess dan l-aċċess għal kontenuti online ikun hemmhekk għad dispożizzjoni ta' kulħadd aħna rridu nħallsu il- il-flus u fl-istess ħin irridu naraw ma nkomplikawx wis l-affarijiet. Dwar l-assigurazzjoni ta' dan it-tip ta' kumpens aħna rridu naraw illi dan isir. Aħna nafu li sfortunatament l-artisti jibatu ħafna minħabba li ma jigwadanjawx eh, tħul minn mill-kontenut li huma jkollhom online, ġifir importanti ħafna li naħdmu iktar fuq il-drittijiet tal-proprjetà intellettwali ħalli jkollna orjentazzjoni iktar fukata fuq id-dinja diġitali ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naraw li nipprevjenu il- it-twaqqif minn ta' dawn in-nies milli jgwadanjaw xi ħaġa sa dwar il-geoblocking jiena naħseb li dinja xi ħaġa illi aħna iddiskutejna ħafna fi Brussell iżda dan mhuwiex punt li qed ikun diskuss fil-pubbliku jiena ikolli ngħid u naqbel mal-pożizzjoni tal-Kummissarju Oettinger illi għal kontenut premium il-geoblocking jagħmel sens minħabba li jiena ninsab konvinta il-varjetà fl-Ewropa tista' tigwadanja b'dawn il-kontenut eh, premium ejjen immaġinaw li kunem per eżempju xi stazzjon li żgur laqas ikollhom il-possibilità li jġibu liċenzja sabiex ixandru l-programm jew l-kontenut tagħhom fl-Ewropa. U din tista' tkun ta' problema u periklu kbir u ta' teddita għal diversità kulturali fl-Ewropa. Ġifieri ejja naħsbuha sew ħalli naraw kif aħna nistgħu nimplementaw Eh, il-geoblocking u nisibu soluzzjoni traġonevoli għal geoblocking. Kwistjoni oħra għandha x'taqsam ukoll mal-portability tal-kontenut. Aħna rridu naraw li l-kontenuti li jiena fil-fatt nista' eh, nġibhom minn pajjiżi oħrajn jew forsi għandi xi abbonament sabiex ikolli aċċess għal kontenut, per eżempju għal Sky Down, jekk inti għandek naturalment kont, per eżempju ma' Netflix jew Sky f'pajjiż wieħed, inti għandek kollok il-possibilità li tkun tista' tuża anke f'pajjiżi oħrajn. Hemm bosta soluzzjonijiet teknoloġiċi li jistgħu jiggarantixxu din it-tip ta' portabilità tal-fatt li wieħed jista' juża s-servizz fiktar minn pajjiż wieħed, naħseb li dwar geoblocking din hija xi ħaġa kompletament differenti mill-portabilità tal-kontenut. Issa dwar il-geoblocking naħseb illi l-iktar ħaġa importanti hija li aħna fil-fatt ndaħlu il-linja mid-direttiva lantana huwa illi il- xandir transkonfinali għandi kun iktar faċilitat u naturalment u koll aħna irridu nsibu diskussjoni, irridu meċu diskussjoni tajba dwar dan. Aparti minnek naħseb li hemm bosta punti li nistgħu niddiskutu, hemm bosta idejat ukoll li aħna eh, fil-fatt diġà jom, u naħseb illi għal darb'oħra jena naħseb illi diġa diskutejna bosta punti, pero xorta għadat nistana bil-ħerqa li jintom tibatu li kommenti ta'kom, l-idea ta'kom, ħalli nkun nistaw noħorġu f-pozizjoni tajba u nittamaw li l-Kommissjoni tkun tista' tikkonsidra pozizjoni tagħna meta sa' biex toħroġ b'regolamentazzjoni fuq il-pjattaformi li joffru kontenut digitali kif ukoll il-geoblocking. Nirringrazzjakom. Grazie Petra anche per questa chiarezza delle tue proposte, darei subito la parola. Grazie ħafna Petra kontra naddi l-kelma issa l-kollega Farajen. Grazzi l-għonet nishtiq ningrazzi ħafna l-Petra ta' l opinjoni taħħa, kienet konċiza, kienet ċara u koll u verament naħseb li l-ispiegazzjoni li tatna Petra l-lum jamlu ċara ħafna illi aħna fil-kumitat għanna possibilità li nejdu ħafna iktar minn dawn l-erba punti biss jina naħseb li fil-passat u koll aħna fil-rapporti differenti konna diġa tkellimna ħafna fuq dawn il-punti differenti li, li semmit Petra, fuq il-preżempju protezzjoni ta' tfal u taż-żaza, l-edukazzjoni, l-kompetenzi tal-mezzi tax-xandir u anka digital skills dawn huma punti li diġà jinsabu f'posta rapporti li ħarġu minn dan il-kumitat. Issa, da mhux affarijiet li rridu nivvintaw mill-ġdid, naħseb li għamel sens illi dak li fil-fatt kien diġà diskuss aħna nkun nistgħu inkludu anke fir-rapport il-ġdid. Għadin raġuni l-emendi illi aħna ħan nippreżentaw ħajkunu għadin mexxuna f'din id-direzzjoni ħalli bekk aħna nkun nistgħu nżidu ma dak illi għadha kemm preżentat il-kollega kabbil-ħidma tagħna tal-passat nittama illi nistanajt illi herqana illi konna aktar kooperazzjoni anka sabiex naħdmu fuq eh, l-emendi sadwar il-copyright aħna fil-passat fil faddiġa tkellimna ħafna fuq dan u Petra naħseb illi kella raġun illi eh, huwa tajjeb illi aħna niddiskutu fuq dan il-punt hemm ċertu affarijiet li aħna rridu nisimgħuhom sewwa u fl-istess ħin rridu nikonsidraw naraw li nsibu wkoll soluzzjonijiet tajbin u proposti mill-esperti wkoll jiena naħseb li huwa tajjeb podin f f'pożizzjoni li aħna noħorġu Eh, bil-soluzzjonijiet ta' setturi differenti kemm għadrittijiet ta' xanti tal-sport, natu kas kif ukoll oħrajn jina naqbel ma' Petra illi qalet illi fil-fatt anka fl-Ewropa meta nitkellmu mal-nies aħna qed naraw William ċertu parti bil-popolazzjonijiet li huma rrabjati li natu kas ma jistgħux ikollhom aċċess għal ċertu programmi fċertu ħin, nasu kas u anka fil-Renju Unit u ma rabjati li mandom xaċċessa ċertu programmi li eh, emma ċassa li jom fċertu pajizi oħrajn, Ewropej anka fl-Stati Uniti, jina naħseb illi għanna nsibu soluzzjonijiet għal kif aħna nistaw naraw illi noħorġu l-aċċess għal dan il-kontenut, jina naħseb illi dan rridu namlu ħillum qabelata. Il-diversità kulturali li għanna fl-Europa hija verament ħafna iktar b'saħħitha milli għandhom fl-Istati Uniti u għal raġuni jiena naħseb illi rridu naraw eżattament min huwa lest li jippreżenta dan il-kontenut digitali u apparti minn hekk anke dwar il-kwistjoni tal-copyright u dwar il-kwistjoni tal-aċċess fuq l-internet tal-kontenut digitali u li dan jista' jsir f'kull ħin dan huwa fl-interess tad-diversità kulturali u irridu nżommu u nippreservaw din id-diversità kulturali. Nisama li fil-ġejjini aħna nkunu nistgħu noħorġu u kol fuq pozizjoni fuq prodotti li għal-jom eh, jagħmel sens li kun hemm liċenzja pan-Ewropea. Eh, u għal din raġuni naħseb li kun tajjeb li forsi għal ċertu prodotti u ċertu servizzi aħna nkunu nista' jkollna approċċ differenti. Ma nafx jekk hux ħajkonna maġġoranza fih dan il-kumitat għal dan iżda qed nistana bil-ħerqa li jkun iktar diskussjonijiet grazzi. Grazzi ħafna. Għana żewġ kelli oħra mbagħad nagħlqu l-interventi. Grazzi ħafna, President. Nixtieq l-ewwel net ngħid nirringrazzjak pal rapporter għax ovvjament naf li s-suġġett huwa diffiċli ħafna. Nirringrazzjak u prosit tal-fatt li kont daqshekk għalbina. Issa, tlet affarijiet li staqt nsemmi l-ewwel net hawnhekk għandna tlet sensili differenti ta' kompetenzi l-ewwel teknoloġiji, u mbagħad il-liġi, u mbagħad il-kontenut. Il-kontenut fuq is-suq diġitali. Meta niġu għall-ewwel parti m'għandniex kompetenzi, meta niġu għat-teknoloġiji m'għandniex kompetenzi X'imdaqiet nistaw nesprimu x-xewqa tagħna illi it-teknoloġiji jibqaw neutrali. Imma din hija xewqa biss. Smeta niġu għal perspettiva legali, il-Komitat Juri se jiddomina Ovvjament, ma f'dan il qasam għandna bżonn intennu biss ħaġa waħda l-ħtieġa il-inżomu ma' drittijiet tal-awtur, nirrispettaw id-drittijiet tal-awtur din hija l-unika ħaġa li nistgħu nenfasizzaw neġu għal kwistjonijiet legali. Issa, meta niġu għal kontenut il-kompetenzi tagħna ma' b'saħħithom ħafna Għanna bżonn nagħmlu l-għamlu tagħna biex niżguraw ruħna li meta niġu għal kontenut ikonna il-garanziji fuq l-aċċess, għandna bżonn ngħidu illi la teknoloġiji u la il-liġi missom jillimitaw b'xi mod jew ieħor l-konsumaturi meta jiġu għall-aċċess għal kontenut mod partikolari kontenut edukazzjonali jew li jġib miegħu valur miżjud ħaġoħra xtaqt nżid. Għanna bżonn nkunu preċiżi ħafna meta niġu għal kliem li nużaw fl-ewwel punti għanna proposta biex inneħħu id-distinzjoni bejn servizzi lineari u dawk mhux lineari. Huwa importanti li ngħidu ċaru tont dak li nixtieq u dak li nixtieq nfissru għax li neħu servizzi lineari u mhux lineari f'xi dokumenti mhux possibbli u ta' niġu għal servizzi lineari nistaw eh, niksbu ferm iktar milli meta konna servizzi non lineari li huma eh, kommerċjalizzati ħafna għalhekk għandna bżonn ngħid li din istituzzjoni se ssir iktar evidenti mhux inqas. Ħaġa oħra nixtiequ niġildu fuq id-drittijiet tal-awtur kif ukoll aċċess għal prodotti kulturali. Żor nifakru li kulħadd illi da se kompromess kompromess diffiċli ħafna mżon nżommu f'moħħna illi drittijiet tal-awtur x'imdaqqiet huma lilin mill-awturi għax id-dinja tiżviluppa ruħha u l-awturi mħabba xi sitwazzjoni partikolari x'imdaqqiet ikunu tilfu parti mid-drittijiet tal-awtur stess tagħhom jew qegħdin jitilfuhom U lek jekk nixtiequ eh, nħarsu drittijiet tal-awtur għandna bżonn enfasizzaw dak li huwa iktar kruċari drittijiet tal-awturi u mhux tal-aġenti illi f'ħafna sitwazzjonijiet ma jitrattawx l-awturi kif suppost. Esma bei Petra bedanken. Nishtiqna minnet nir-ingrazzja l-Petra għax l-kollu li investejt sissa u anka tal-li ċarajtu kol dawn il-punti kolla illi rridu niddiskutu. Nixtieq nidentifika il-fatt li jiena nappoġġa ċertu punti bissi, per eżempju il-fatt li għandna bżonn ta' definizzjoni dwar x'huma servizzi eh, ta' eh, digitali u audiovisivi apparti minnek aħna konna għedin nitkelmu kol fuq eh, ir-responsabilta għal ċertu kontenutu dak illi jiena smajt minna ħata l-osservatorju qed nara illi fil-fatt fin netwerk din hija xi ħaġa importanti u anka as soċjetà tagħna għandna bżonn li nieħdu impen anka fuq il livell politiku. Jiena naħseb koll li xi ħaġa importanti ħafna wkoll li aħna nkunu qed ninkludu s settur edukattiv u tat-taħriġ sabiex nkunu nistgħu nħarsu l tfal tagħna sa dwar il-pjattaformi tal-kontenut diġitali nafu li hemm ħafna kontenut illegali wkoll iżda hemm bosta proċeduri legali wkoll u aħna rridu naraw li konna ċertu regoli ċari. Din l-ewwel ħaġa fl-istess ħin hija xi ħaġa dejjem importanti u aħna dejjem argumentajna illi fil-fatt iridu noqogħdu attenti għal kontenuti illegali minħabba li ma jkun hemm eh, kontenut illegali naturalment. Anzi, iktar ma jkun hemm kontenut legali, iktar wieħed jieħu gost illi għandu l-opportunità li jitbies mill-użu tal-piraterija u f'dak li nxaqsam il-kontenut u juża il-mezzi legali. Issa, jekk qed naraw li fil-fatt hemm daqshekk ftit providers li lesti li joffru fuq livell internazzjonali fuq livell Ewropew, jiena naħseb li allura din ħatkun xi ħaġa oħra importanti li rridu nikkonsidraw. Jiena naturalment naħseb li drittijiet tal-proprjetà tal-proprjetà intellettwali m'għandhomx għandhom ikunu rispettati, m'għandhomx jinkisru sa fl-istess aħna rridu noqogħdu attenti ħalli naraw li dan qed ikun implementatu u fil-Stati Membri kollha. Għaparti minnek aħna qegħdin nitkellmu wkoll fuq il-fatt li m'għandux ikun hemm Eh, obbligu ta' liċenzja pan-Ewropea. Dina xi ħaġa li tista' twassal għal diversità kulturali sa jekk ħajkun hemm liċenzji għal kull grupp ta' lingwi naħseb li din hija situazzjoni differenti. Aħna fil-fatt diġà diskutejna ħafna dan kollu aħna ħarisna fid dettall li dan kollu kontat naħseb ukoll fuq eh, dan il-kontenut premium. Allura x'inhi d-definizzjoni tiegħek ta' premium? Xini d-differenza bejn il-kontenut premium u kontenut ieħor? U iva, dwar il-portability inti semmejt il-fatt li hemm bżonn li kulħadd ikollu possibilità li jekk ikollu abbonament ma' xi sit partikolari, ma' xi pjattaforma partikolari għandu ikun pozizjoni li kun jista' jużanka f'pajjiżi oħrajn Ewropej. Dinja xi ħaġa importanti ħafna li għandha tkun waħda mir-riżultati ewlenin tas-suq waħdini diġitali. Grazzi. E, grazzi ħafna. Qabel nagħti l-kelma lir-rapporter nagħti l-kelma lill-Kummissjoni forsi tixtieq tagħmel xi ftit kummenti, iva grazzi ħafna. President, onorevoli membri, grazzi ħafna ta' dawn l-idejat diġa żviluppati ħafna anke f'dan l-istadju. Minix sorpriza anke minħabba l-fatt li inti għad kien hemm żewġ rapporti oħra li aħna ovvjament flejnihom. U intkom qed taħdmu diġa fuq bażi b'saħħita soda u għandkom għalfin tas-suġġett issa. Fuq l-AVMSD qed tidentifika l-kwistjonijiet eh, tajbin u fostom il-kamp ta' applikazzjoni ta' direttiva u id-definizzjoni tagħha. Waħda pjuttost diffiċli hija ċentru l-qalba tad-dibattitu tagħna u tajjeb li qegħdin ninkopru fl-istess opinjoni l-kwistjoni ta' pjattaformi u drittijiet tal-awtur. Għax fuq din il-kwistjoni ta' kamp ta' applikazzjoni ta' direttiva u definizzjoni taraw ir-rabta li teżisti mal-loqs oħra, għax il-kwistjoni tal-pjattaformi dejjem eh, teżisti dejjem qiegħda hemmhekk f'kontesti differenti anke l-kontest ġenerali fuq aċċess per eżempju u fil-kontest ta' drittijiet tal-awtur u tal-ġlida kontra l-illegalità u l-bqija u għalhekk dak li se jkun importanti ħafna huwa li naraw li mu l-kontest fejn għawna bżon trattaw kull kwistjoni, għax imdaqqiet il-kwistjonijiet jixxibħu u jinsaqsu jekk tassu għannix bżonn nillimitaw għal post wieħed jew blew lek nasib din hija xi ħaġa pożittiva ħafna li titrattaw dawn l-affarijiet flimkien. Issa fil għal dak li għandu x-xaqsam mal-proċess tafu aħna kwas senar u konsultazzjoni pubblika fuq l-AFMSD derwaqt senal u koll l-eżerċizzju din is-sena u mbagħad is-sena id-dieħla noħorġu proposta fil-fatt tavanzajna so fil-valutazzjoni tagħna. Imma ovvjament għandna bżonn eh, naqraw ir-risposti tal-konsultazzjoni pubblika u aħna qegħdin eh, nistennu bil-ħeqqa diskussjoni mal parlament Ewropew fuq il-pjattaformi kif tafu jekk ma tafux ngħidilkom fil-24 ta' Settembru se nagħtu bidu għal konsultazzjoni pubblika oħra biex ikonna dibattitu fil-pubbliku u għad drittijiet tal-awtur naħseb u kol identifikajtu mod perfett l sfidi l sfidi biex nsibu bilanċ, bilanċ bejn il-ftuħ lejn il-digitali u negarantixxu u remunerazzjoni il da kontra l-legalità u li u l-aċċess u l-elementi kollha illi semmejtu int il-portability, l-ego blocking, kontenut, ċfir dawn l-elementi kollha jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-valwazzjoni tagħna u kif tafu kollu kwestjoni hija inraw li muma il-pasta nabżon nieħdu kollox qed jiġi valutat imma forsi jkun hemm passi differenti biex inkunu nistgħu mbagħad naslu għall-għan aħħari. U kif tafu l-Kummissjoni attwalment qed diskuti l-programm ta' ħidma se jiġi annunċat l-xar id-dieħel u aħna se ngħidu wkoll li huma il-passi partikolari speċifiċi fil-qasam ta' dettijiet tal-awtur. Nista' niqafaw, grazzi ħafna. Grazzi lilek, grazzi tassew ta' dan il-kumment. Nixtieq infakkar biss żewġ affarijiet l-ewwel net nirringrazzja ħafna lil Petra tad-dibattitu interessanti u importanti ħafna li kien hemm fuq l-ewwel abbozz. U meta ngħaddi l-kelma nerġa' lil Petra nixtieq infakkar illi aħna interessati ħafna mal kummissjoni mal-DG Connect kif għadna wkoll fil-passat għax hekk nistgħu insegwu anke dan il-proċess ta' tfasil ta' direttiva speċifika fuq l-AVMS bħala kummissjoni. Eh, Petran direk il-kelma. Ja, vielen herzlichen Dank äh, für alle Kommentare. Eh, Grazie ħafna. Grazie ħafna tal-kommenti ta'kom. Għal dak li hija teknoloġija u kif torbot ma' dizziet tal-awtur aħna għandna responsabilità ma' inkowitre responsabilità konġunta fuq dan il-punt. Jani nista' ngħid li essenzjalment da jiddependi u nittama l-Kommissjoni taqbel Mana, u da jiddependi fuq jekk l-AVMS tiġix riveduta biex tkun iktar adattata għal futur u tkun neutrali mill-perspettiva teknoloġika u niżguraw ruħra li ma tiddependix mhux fuq tamir illi wieħed ikun qed jusa dawn is-servizzi u għalhekk nittamaw li direttiva AVMS se tkun imwaffaqa tal-imortu manjera biex hekk tkun neutrali f'dan il kuntest u naħseb dan huwa l-punt kruċali. Issa meta niġu għat-teknoloġija li tkun waħda neutrali għandna bżonn dawn id-dispożizzjonijiet u niġu għal din il-kwistjoni fondamentali ta' drittijiet tal-awtur. Huwa importanti li naraw kollox mill-perspettiva tal-utent u mill-persuni li huma sidin ta' drittijiet tal-awtur. Anki din l-idea kif wieħed jista' jiddefinixxi tajjeb il-kontenut fuq il-pjattaformi din hija l-qalba tal-kwistjoni għandna bżonn naħnu tas-sew fuqha. U inna naraw ukoll kif eh, dan il-kontenut jista' jkun disponibbli permezz tal-liba pjattaforma konna edin nitkelmu fuq l-iskarsità u l-frekwenza ta' search results kif iġu lura. Issa ġifiri għanna tant diversità ta' pjattaformi u ta' search engines bżonn niżguraw ruħna dan il kontenuti kun disponibbli regolarment. Issa u wkoll dak li jista' jkun premium jew mhux premium. Jekk taħsbu sow, jekk tirriflettu, u taħsbu pereżempju fuq film minn Hollywood, jekk dan jiġi provdut permezz ta' distributur fl-Ewropa bħala film premium, allura ma nistgħux nimmaġinaw li xi ħadd jixtri dan il-film premium fl-Ewropa da ġa jiġi mqassam mingħajr ħlas fil-pjata l-Ewropa għal kun min ikun irixtiequ. Dan huwa eżempju għalija ta' kontenut premium per eżempju, ikun disponibli għal prezz ola minħabba d-natura tal-premium, anke rizziet tal-futbol, tal-sports jistaw jiġu konsidrati bħala kontenut premium. Għax edin għabbalsi nazzjonali dependi mis-sorsi fuq il-suq, il-disponibilità tas-suq u jekkux premium jew le u dan huwa qasam fejn il geoblocking blocking ukoll eh, jista' jkun relevanti il geoblocking blocking dan il-każ jista' jkun ġustifikat Permettili nara l-mistoqsijiet, ħat nota msejċa ħaġa le, naħseb nista' niqqafaw, jina kontenta ħafna naraw nara l-kontribuzzjonijiet kollu nistana bilħeq elementi ta'kom mod partikolari fuq l-aspetti legali tal-kontratti jina naqbel ma dak li ntqal. Għanna bżon naraw eżatt kif nistaw nittrattaw da kollu b'mod loġiku għax dak nixtiequ niksbu joħorġ ċar fit-test. Kien hemm punt li nsejtu Forsi hemm nuqqas ta' ftehim fuq il-servizzi lineari u mhux lineari. Maħniex nitkellmu fuq offline u online bħala servizzi. Qegħdin nitkellmu fuq broadcast lineari ta' programm tradizzjonali ta' televizjoni li ġi mibgħut eh, ċertu punt fi żmien dan huwa lineari u l-broadcast l-emissjonijiet mhux lineari pereżempju permezz ta' channels oħra hija xi ħaġa tista' tagħmel downloads tagħhom din hija differenza bejn servizzi lineari u mhux lineari. U bl-aħħar revisjoni kien hemm tentattiv li nagħmlu distinzjoni bejn dawn is-servizzi lineari u mhux lineari u naħseb għandna bżonn nirreflettu ferm iktar fuq kif dan ikun jista' jitratta l-futur bid-daw ta' sviluppi li jista' jkun hemm fil-futur biex hekk inkunu nafu eżatt fejn għandna bżonn dispożizzjoni lineari u le. Grazzi ħafna Petra, naħseb Iva dan kien eh, bidu interessanti ħafna mhux sensit iktar, naħseb huma l-emendi stess li se jiddeterminaw anki dawk ta' rapporter stess, ġifiri, daw se jkunu importanti eh, fid-daw ta' test ta' ħare tal-opinjoni tagħna infakkar biss li fl-30 ta' settembru jkun hemm l-iskadenza l-emendi, il-vot fil-Komitat Kult ikun 12 ta' Novembru u il-vot itre imkow il-10 ta' Deċembru. Issa immorru għall-ewwel diskussjoni, l-ewwel skambju ta' idejat mar rapporter Julian Ward fuq eh, suġġett importanti tal-dialogu eh, diversità interkulturali tal-edukazzjoni e promozzjoni tal-valuri fondamentali tal-Unjoni Ewropea ovvjament kellna sbieħ importanti ħafna l-ġimgħa li għaddiet u nixtieq infakkar fuq il-fatt li dan is-suġġett tisir iktar iktar kruċali u Ġuljon eh, żgur se jkun jista' jinterpreta ħafna mill- Eh, l-istennijiet li għanna fu dan il-rapport tant importanti nadilek il-kelma. Um, thank you, Chair, and um, thank you. Grazie ħafna, Signora President, grazie membri ta' li għedina għonek tappoġġawni waqt li kontat nikteb dan il-rapport il dialogu għatma ma kien daqshekk importanti tassew u l-kwistjoni tal-interlokuturi tagħna u kif qed nitkellmu ma' xulxin huwa tassew importanti issa minħabba il dawn il-sfidi li għandimna u kif soċjetà tagħna tiġi diviża maqsuma. Nixtieq nitkellem fuq il-kamp ta' applikazzjoni tar-rapport u mbagħad inkun kuntenta nisma' il-kummenti tagħkom forsi għandkom xi suġġerimenti jew pariri. Jina diġa kelli shadow meeting u sen konna la oħra ma shadows aħna mpenjajna ruħna ħafna nitkellmu ma ħafna membri ta' soċjetà ċivili kif ukoll ma' firxa sħiħa ta' gruppi fl-edukazzjoni formali u informali matul dan il-proċess issa. U għalhekk lan tar-rapport huwa li nippromovu dialogu interkulturali, diversità kulturali u edukazzjoni bħala mezz għal promozzjoni ta' ftehim reċiproku, koesistenza u sens attiv ta' ċittadinanza Ewropea u appartenenza. U l-messagġi ewlenin li din nipprovaw natuhom għamla attwalment huma daw li ġejjin l-Ewropa għandha bżonn tilqa' l-isfidi fuq l-intolleranza, eksklużjoni soċjali, marġinalizzazzjoni, radikalizzazzjoni u diskriminazzjoni. Għanna bżon ta' sforzi ġodda biex nsaxħu dialogu b'saħħtu illi jmexxi, jeduka u jwassal għal ftehim aħjar u aċċettazzjoni ta' valur fondamentali komuni u hekk qed eh, triq għal soċjetà iktar pluralista u inklużiva. Dan f'kull kuntest kifat tal-Ewropa li qed issib ruħ attwalment Eh, sarri pittoro importanti fejn din il-qasma li sta jkun hemm bejn ċittadini u l-istituzzjonijiet li rappreżentawhom dejjem qed tiżdied u tikber u għalhekk għandna bżonn niprovdu tweġiba għal kriżi li mhijiex biss waħda ekonomika ma kulturali u politika. Qegħdin nistrutturaw ir rapport fuq erba pilastri l-ewwel promozzjoni ta' dialogu interkulturali kif ukoll diversità kulturali u parteċipazzjoni u mbagħad nirrikonoxximent u tisħiħ ta' edukazzjoni formali u informali kif ukoll il lifelong learning, ġifieri mhux edukazzjoni fl-iskejjel mhux biss wieħed jistenna illi l-allima suppost jaqdu dmirhom, ma tittielet pilastru l-edukazzjoni ċivika u ċittadinanza attiva u naħseb illi kulħadd jixtieq il-promozzjoni ta' dawn il-valuri nixtiq naraw iż-żgħażagħ illi jikbru u jkunu membri sħaħ ta' soċjetajiet tagħna u jerfgħu responsabilità li tu rwoli li huma tagħhom. Mod serju. Ir-raba pilastru il-ġrida kontra r-razzizmu, xenofobija, kif ukoll trattaw ir-raġuni li waslu għal estremizmu Aħna l-iktar li nifokaw sissa huwa fuq il-kwistjoni ta' tal-fatt li wieħed jieħu responsabilità fil-komunitajiet li mhijiex xi ħaġa li nistgħu ngħidu lin nies huma stess għandhom bżonn permezz tal-inkoraġġament tagħna jerfgħu din ir-responsabilità hemm patrimonju jiena rajt ir-rapport tal-sena għal dialog interkulturali tal-2008 illi waqt li kien hemm ħafna proġetti sbieħ ħafna l-patrimonju ta' din is-sena ma tidirx illi hija tant dejjima bħalma suppost kienet. U għalhekk tal-li mod forsi qegħdin norbtu ma dik is-sena u għandna bżonn indirizzaw dawk il-lakune. Qed nifakaw ukoll fuq ir wol ta' soċjetà ċivili fil-komunitajiet, għalhekk konversazzjoni detaljata li kelli ma' numru kbir ta' organizzazzjonijiet u n nies li jiġu soċjetà ċivili u mistoqsijiet li ressaqna il-ġimma li għaddit ma kinux tiegħi imma li ġew mill-lin minn dan il-Parlament minn barra minn nies fit-triq. Umbat qed nifakaw ukoll fuq iż-żgħażagħ kif ħadd nippromovu potenzjal tagħhom fil-futur tagħhom bħala ċittadini attivi u speċjalment fil-soċjetajiet marginalizzati u nżommu f'moħħna l-perspettiva eh, ta' sessi l-arti, l-sport bħala strument ta' dialogu interkulturali hemm bżonn niftakru dan il-din il- dan il-kumitat għandu responsabilità mhux biss għall-arti ma wkoll għall-isports u kellna ħafna attivitajiet tal-isports, attivitajiet sportivi u esperti sportivi daw l-aħħar ġimgħat. Nifoga fuq il-patrimonju l-użu tal-istorja mhux biss bħala strumenti kontestat u li jaqsam imma biex għarref in-nies, speċjalment diversità kulturali u l-migranti wkoll fl-approċċ tagħna għal patrimonju, nafu l patrimonju kulturali għafu dan il-komitat u għal loqsma tant importanti għal mandat. Humbat il-youth workers, u kif jiprovdu dan id-dialogu anke fl-affarijiet esterni, l-azzjonijiet esterni jiena eh, kont mħeġġa ħafna permezz ta' xi interventi li għamlu in-nies fil-komitati differenti, rapporti differenti fuq l-importanza tal-kultura fl-azzjonijiet esterni. Kenna smieħ importanti ħafna ma' lafet għanna bżon u indaħlu da kollu fil-rapport u se noħorġu b'xi rakkomandazzjonijiet nista' nieqaf hawnhekk għax naħseb naf in-nies għandhom ħafna xjajdu interessati ħafna nkun naf onorevoli membri kif jaħsbuha. Grazzi. Grazzi, Ġu. Grazzi ta' għandin il-prezentazzjoni jintidna l-kommenti u wkoll li jinti semmejt li importanti ħafna dan il rapport li huwa rapport eh, ta' sew eh, mimli detanjat. Nantu wissa għal kollega Olveni. Grazzi. Inti għandek vantaġġ kbir li li inti l-fin pajizek u l-Ingliż, imma insomma. Ħan nipprova bil-lingwa tiegħi. Nasab importanti ħafna illi aħna għajna darba fit sajf shadow reporters uh, setaw jagħtu il-femiet tagħhom minn gruppi politiċi differenti. Nsama li tqisam il-kumenti tisiru, sa fissem li PP pala shadow jiena nixtieq nsemmi xi affarijiet li għanjozi preċiża jagħtaw importanza ewlenija, allura aħna rridu nħarsu din it-tema unħarsu lejn l-ambjent legali. Irridu naraw eżattament x'nistgħu ma nistgħux nagħmlu legalment, ovvjament kulħadd għandu l-isfond tiegħu. Iżda rridu morru lil-in mill-limiti tagħna u rridu nkunu nistgħu noħolqu ċar li hija ta' importanza li ma bħala. Għalija l-iktar ħaġa importanti li nifmu u ninfdemu Naħseb li dan huwa din attitudni tajba li xan ifisser li wieħed jista' jifhem u jaċċetta l-ħadd ieħor. Il-fema ta' ħaddieħor u li nagħmlu l-almu tagħna biex nifhmu l ħaddieħor il-fema ta' dik il-persuna l-oħra. Minkejja li forsi huwa l-bot mill fema tiegħi. tuni tajba ħafna di, meta nitkellmu fuq l-edukazzjoni. L-iktar ħaġa importanti fil-fatt id-dijanjozi u li nippruvaw ehm, nifmu xurxin. Importanti u wkoll li naraw iktar ċar, naraw xurxin mod iktar ċar. Għal dak li għal dak għandu minn l-aspetti kulturali. Il-trattat ta' Lisbona jistipula x'jendu jkun l lat il-sfond legali. U x'imdaqqiet importanti di u diffiċli nsibuha. Biex nsibu dialogu li hemm ukoll bejn ir-reġjonijiet differenti aħna nħossu hawnhekk fl-Ewropa ħafna minna l-menu kieħossu. li reliġjon għandu rwol x'jaqdi li huwa marbut mal-passat Mbagħad minnaħa l-oħra, għabbażi ta' kuljum aħna naraw stampa differenti, aħna naraw illi fil-verità da mhuwiex il-każ. Irridu nibatu messaġġ ġdid biex inbidlu ftit lejn messaġġ ġdid, idea ġdida biex nifmu l-ideoloġija. Nirġun importanti kemm direttament kif ukoll indirettament. Importanti li aħna nsolfu il-konflitti b'dan il-mod u naħseb li kun jew ma tkunx wieħed li semmen hija xi ħaġa li aħna rridu dan nispjegaw nippreċiżaw b'mod tassew ċar. ħaġa oħra aħna għandna sfond kulturali li hija għadna. U dan importanti ħafna fil-fema tiegħi meta niġu għal eh, konverġazzjonijiet li jkollna ma' Zaza. Irridu nfakru il-vantaġġ tagħna kulturali, l-wirt kulturali tagħna. Dan għandu jkun il-bażi għax bekk ikollna nkunu nistgħu nifhmu xulxin, nkunu nistgħu nifhmu l-identità tagħna u naraw x'aħna bħala Ewropej pala l-proposti tal-IPP. Wahda li titkellem dwar il-pluralità, dwar tendenzi estremi. U rridu nifukaw fuq dawn l-affarijiet, rridu nittrattaw dawn il-kustjanijiet, aħna rridu noħolqu dialogu ma dawk illi huma fuq l-estremi. Irridu noħolqu xi tip ta' dialogu magħhom u nindirizzaw dawk li huma fil-periferiji wkoll. Diversità kulturali tirrappreżenta valur miżjud jew jista' jew forsi jekk dan jippreżenta x'pisa s-soċjetà din hija diskussjoni li aħna rridu nikkontemplaw. il-best practice laħjar prassi li ġidu nifukaw fuqa. Ġidu nifukaw fuq laħjar eżempji u għed nistanna bil-ħerqa ta' sew biex naqra l-ewwel abbozz. Skużawni, ma sempliċement kam biex jizzammu fil-qosor għax ma ħafna ħin. U kollega Strojewski li huwa shadow le, skużani. Krastoveski, skużani, imma xi darba nitgħallem ismek. Iva, fil-lingwa tagħna fil-kunjum. Kom jkun jom fil-Polonja ħafna drabi nistema u l-istess mhux problema. Jgħid kellim Aħna ħafna drabi tkellimna dwar din fil-dak li huma shadows imma hemm ħaġa li jrid nar ngħidilkom hawnhekk illi nifmu hawnhekk li tliet elementi li huma miktuba fit-titlu tar-rapport. Ewwel element huwa li nippromovu l-elementi ta' valuri fondamentali mbagħad l-element kulturali u koll. U bej dawn l-elementi hemm ċertu tensjoni. Għaxan jfisser li fejkonna valuri differenti u għallura li mistoqsija jekk u miex valuri fundamentali għu għet nitkellmu dwar dialogu kulturali, religjus, li ħajkun għadin naqsmuħ ma dawk li ma jaqsmux istess valuri tagħna fundamentali u xita dialogu għandu jkun u importanti. Mistoqsijiet xej faċli. dialogu illi tippona il-valuri tagħna li qed nippruvaw nkunu nipruvaw hawnhekk inkunu ġenwini. Jiena tassew nixtieq inkun naf eh, kif nistgħu insolvu dawn il-problemi għaliex dawn ħafna drabi ħaj jeħtieġu il-ċertu għanijiet filosofiċi. Sur Maura, grazzi. Brabta mar rapport importanti li kienet l inizjattiva tal-kollega tana Julie Ward, naħseb illi aħna ninsabu f'mument verament storiku mill-perspettiva politika u soċjali li verament huwa perjodu xira illi aħna rridu nsemmaw il-leħen tal-Parlament Ewropew nitkellmu fuq id-dialogu u r-rispett tad-diversità tal-kulturi differenti. Id-dialogu huwa l-unika għadda kulturali li aħna għandna sabiex nimmaġnaw l dawn is-soluzzjonijiet intelligenti għal din il-kriżi li aħna qegħdin nixu fija bħalissa apparti mit traġedja fil baħar Mediterran u daw it-13 il-immigrant li mietu fil-kosta ta' Turkija u wara dawn id-derit kollha ta' stampi li qed juru traġedja li qed jiġu fuq il-frontiera ta' bejn is-Serbja u l-Ungerija hemm xi ħaġa li aħna nistgħux ninjuraw. L-Ewropa trid tiftaħ moħħa u tħares lejn l-isfidi tal-problemi li hemm bejn ir-reliġjonijiet, kulturi u reġjuni differenti. Din hija sfida u opportunità u mhix teddida jiena nixtieq nikkontribwixxi għal dan ir-rapport b'ċertu miżuri li qed nipproponu nimplementaw. L-ewwel qed iridu nisqu fuq l-importanza li aħna nħidu azzjoni kulturali esterna tal-Unjoni Ewropea ħalli bekk noħolqu diplomazija kulturali ġdida. Il-kultura tista' tinbidel f'seta ta' ta' ta' żvilupp għal pajjiżi differenti. Din kienet il-linja importanti ħafna li jina qsamt ma'kom u qed nara li qed naqsam dan bejn l-Unjoni Ewropea u edin minnħat l-Unjoni Ewropea l-Parlament Ewropew kunsil edin niproponu dan kollu sabajn l-UNESCO l-Unjoni Ewropea aħna rridu naraw li kunem iktar kooperazzjoni ħalli naraw li l-Konvenzjoni tas-sena 2005 tal-UNESCO fuq id-diversità kulturali tkun qed tinkludi kapitlu ġdid illi jinkludi l-mekkaniżmi ta' protezzjoni eh, f'dan il-każi dan il-każijiet ta' kriżijiet umanitarji u apparti minn hekk aħna rridu naraw li konna ċittadini Ewropej li kollhom viżjoni universali ħalli nimplementaw il-programm tal-Kummissjoni Ewropa ċittadini li fil-fatt jiena standing rapporter għalli din hija opportunità ħalli permezz ta' proġetti ta' edukattivi aħna nkunu nistgħu naraw li konna edukazzjoni multikulturali ħalli nħeġġu ir-rispett reċiproku bejn kulturi differenti, kulturi differenti li huma parti mill-pajsaġġ kulturali Ewropew u minħabba l-immigrazzjoni dejjem qed isir iktar riku iktar varjat. Grazzi. Iura e la parola al kollega Maragall. Il-kollega Maragall. Grazzi ħafna, President. Jina naħseb illi din il-ħidma ta' Sinjura Julia Ward eh, se vera eh, se jkun xogħol illi se jkun passjoni għalina għax nafu li ħidma se tkun komplessa palma rajna u kol kif il-ġimgħa li għaddiet meta ġejna biex nitkellmu fuq il-valuri fondamentali u kif jgħixu l-Musulmani fl-Ewropa. U kena s-Sinjura Truppel u, u kif tkellimna fuq il-ġit li, li kulturali ġibu magħhom u għalhekk din hija l-istorja tagħna. Iġifiri nazzjonijiet, il-sira, min jaħkem, ġifiri Naħseb illi l-Ewropa tista' tispjega roħa aħjar illum jekk ikun tara wkoll dan l-ispazji din it-telfa Ewropea u ehm, tproklama diversità tagħha u għalhekk qegħdin nitkellmu fuq kultura, patrimonju, reliġjon, l-istorja. U ovvjament l-Europa hija komplessa imma di tagħmel il-ġid tagħha wkoll dejjem tħares dejn il-futur. U għalhekk nitkellmu iva fuq il-kriżi tar-rifuġati, suġġett ta' dawn l-aħħar ġranet. Dawn il-rifuġati illum qed jagħmluna eh, rigal kbir ħafna għax jobbligawna illi nkunu Ewropej, nkunu Ewropa, li neżistu u naġixxu bħala Ewropej, bħala Ewropa. U għalhekk naħseb illi illi huwa importanti ħafna illi hemm dan l-aspett eh, ġdid din l-imbottatura dan l-istimolu illi ġanna naġiċu. Jina naqbel mija fil-mija u għanna bżonn nikkonsidraw dan ix-xogħol fir-rwol tas sistema tal-edukazzjoni dan huwa aspett kruċjali eh, hija ħaġa ta' attwalità, ħaġa faċli wieħed jitkellem fuq ma għandna bżonn ukoll mbagħad naraw ir-realtà, konċett, liġijiet, leġiżlazzjoni, trattat li ma jkun. Imma għandna bżonn ta' bil-fors nagħmlu hekk. Nistgħu ngħidu wkoll illi mhux biss nużaw l-Ewropa bħala spazji urbani, imma l-Europa għanda diversità ta' modelli differenti ta' koesistent urbana differenti. Dawn il-modelli tal-bliet dawn jistaw iġibunna soluzzjoniet kif ukoll kontradizzjonijiet u forsi maħniex ma nafux mija fil-mija dawn l-aħħar 5 sa 20 sena dak li qed jiġri anki fil-bliet tagħna Franċiżi, Ingliżi, Spanjoli għax għandna għandhom kollha l-istorja tagħhom, il-komplessità tagħhom. Nasal, nasal, nala, President Mela. U għalhekk naħseb illi Iva dan il rol għandu importanza kbira. U nala b'riflessjoni qasira ħafna. L-Ewropa hija diversità ta' natura stess tagħha ta' ħafna naturi oħra u jipprova ikollu valur miżjud li nistgħu naqsmuh. U għalhekk insaqsu li l-Parlament bħala stimulu bħala imbottatura anki fis sistema ta' edukazzjoni tagħna l istati membri kollha. Valur miżjud iġifieri f'kategoriji differenti u għalhekk mbagħad ikonna futur sabiħ ħafna għax kenna passat glorjus imma futur sabiħ ħafna jekk nkunu nistgħu nagħmlu hekk. Grazzi ħafna. Filosofika questo dibattito, solo che purtroppo abbiamo i tempi. Naħseb li eh, mhux tax ngħidu mhux interessanti, interessanti li simgħukom imma ma tantx għandna ħin għatfadilna rapporti u niddiskutu wara dan kellha mhux se kollega Sirturova, malaj malaj. Għaxħaxħi. Għazizanżon fil-qosor. Jina nishtiq nir-ingrazzja ġoli għal ehm, ġuli għal introduzzjoni. Naħseb illi il-rapport għandu jifakkar xinu ma l-valuri Ewropej essenzjali jena ra għonek id-dera li tu il-motto tal-Unjoni Ewropea illi għahna maquda fil-diversità Aħna palissa mvera marqa fil-krizi tal-refugġati, refugġati li il li aktar importanti minn qatt qabel dan is-suġġett, allura dan il motto iktar u iktar rridu nagħtu kasu hemm imma approċċi differenti, hemm tħassib differenti, hemm problemi differenti u aħna nridu eh, nkunu solidari imma nridu nrispettaw il-femi differenti tan-nies għana Nistaw nużaw il-programmi u strumenti li diġana a dispozizjoni pal mom edukazzjoni formali, informali. Ninti semmejt imma nasab li għana u koll li mres u l-qoddim strumenti ġodda, e, possibiltajiet ġodda, komuni, kif naraw kif nistaw nsibu il-konferenzjoni dialogu interkulturali. Iġifiri ringrazzjak u uh, aħna n-ingreqentakum għal-kooperazzjoni sissa. Grazzi samar malajr eh, naddu għal-komissjoni, ningrazzjaw ħafna Miura Erickson Watershut tal-li edha għawnek. Skużi darba l-ohra ma stajniex nitkelmu konna ħanet il u għal mont wara eh, smieħta darba l-ohra ġifiri Nishtiq nisma naqra il-minħatakom li darba bat naddu mara mela marra l-ġuni. Komissjoni. Grazzina Silvia Kamen min. nishtiq ringrazzjak tal um, din l-iskambju ta' il li kena. Naħseb li ħanamlu kontribut siwi għal dak il-xogħol li qed tagħmel kummissjoni permezz tax-xogħol tagħkom. Krem tekst li ħriġna fil-bidu ta' dis-sena fuq inizjattiva ta' Kummissarju Novacic u Franza kien hemm minn laqgħa ministerjali informali f'Pariġi fis-17 ta' Marzu eh, li adotta dikjerazzjoni fuq il-promozzjoni ta' ċittadinanza u valuri komuni ta' libertà, tolleranza u diskriminazzjoni permezz edukazzjoni. U din id-dikjerazzjoni fl-istess spiritu ta' dak li aħna għandna kif smajna mill-Signora Ward u fl-istess linja ta' da tħasta tħsib tagħna fiħtan il-Kommissjoni il ambitu tal-dikirazzjoni ta' Parigi daqstantu jesa. Ek kif dik kienet l-ideja ewlenija tar-rapport tas-Senior Award. Imur ħafna aktar l lin minn kwestjoni ta' radikalizzazzjoni, mhux mux għedkimu bitu radikalizzazzjoni, unek qed dwar nippromovu il-valuri fundamentali dwar il-femi interkulturali, nil-ġildu kontra diskriminazzjoni. Għalek temu kollu integrazzjoni tal-migranti u dan u għavantaċu kol, u milku żvantaġġ kol, Għax hija pertinenti ħafna fid-daw tal-kriżi ta' refuġjati kif tafu l-Kommissarju indiġa qal li huwa impenjat ferm li jagħti follow-up u eh, tassew qed jirrifletti fuq il-mod iktar effettiv kif dan iseħħ u l-format li dan iseħħ. Ma irxu nkopla mal-Parlament fuq dan. Il-rapport konġunt li semmew imma semma fissa priorità għal ħames snin li ġejjin u jagħmel enfasi kbira fuq il kustjoni ta' dikjerazzjoni ta' Pariġi. U għet inxu nimmobilizzaw il-ET 2020 u l-Erasmus u koll Eh, biex jipprovaw kemm jista' jkun nużaw u nisfruttaw l istrumenti f'dan il-qasam u bata hemm il-Youth Forum jista' jseħħ fit-19 u 20 ta' Ottubru li ntom il-koll mistednin għalija. Sur kost hemmhekk ukoll ser jieħu sem aħna fejn nifukaw fuq eh, dan ħajkun hemm panel diskussjoni ta' panels u l-workshop fuq dan. Grazie fuq il-kultura biss nitkellem. Xinsit ma dak għat il-kollega jina Nicole Robinson u kol mill-DG EAC. Mm, jien fuq il-diskors um, tal komissarju Naracic, inti xinu kosta kondemek u ukoll fuq il-fat il-kommissjoni għat rifletti fuq il-approċċit għallejn il-diplomazija mal-IAS u ko servizzi ħrajn ta' komissjoni eh, ġvidak s-siremmek u ukoll u koll kooperazzjoni ma' UNESCO, Sinjor Bokova kienet hawnhekk ukoll kien hawn semmija di. Dan huwa kollu ċentrali. Għal xorna dak li konvenzjoni protezzjoni tal-persuni li huma aktar vulnerabbli. Jiena nix informakom li l-iktar tema ġdida għal dialogu strutturali tagħna li tkun qed tippromovi dialogu interkulturali u taqqat flimkien il-komunitajiet permezz ta' kultura u spazi illi jkunu konġunti. U din xi ħaġa li smajni hemm kemm il żewġ periti li tkellmu kif il professjonisti artistiċi. Kien hemm ukoll talba biex ikun hemm eh, iktar kostruzzjoni għal dak li hija l-aħjar prassi. Infakkar fuq il-metodu miftuħ ta' koordinament fl-2014 eh, dan dokument eh, jiġbor fih iktar minn 40 eżempju tal-aħjar prassi. Prassi interessanti ħafna u koll dan l-aħħar referenzi li għamil ta' din ir-riċerka dan l-istudju. Naddu għall-aħħar eh, kelma l ġuli Ward għal-konklużjoni mal-malar reporter. Grazie ta' sew, Silvia, grazie u komissjoni, grazie membri, kollegi diffiċli li nżon fil-qosor imma dan huwa bażikament l-iPad tiegħi fuq wara għandek ritratt fuq farfett u jgħid li ma migrazzjoni hija sabiħa. U jiena tassew nilqal l-approċċ pożittiv lejn ġiex kollegi li tkellmu biex eh, forsi nkun staw naraw aktar bħala xaġa li ħad tarikixxi l-Ewropa li tejna nkunu iktar umani wkoll jina għanna tjafna falur il-konverzazzjoniet filosofiċi li għed konna ma nafi li fl mill aħħar konna nam rekomendazzjoniet pratiċi ħafna. Ġveri miex bieċa xol faċli. Iżda nitta ma li jena kapaċi. me mm, tafna nuħati, mux sa nitkellem dwar għax innija u ma jira jidirli illi il-promozzjoni ta' drittijiet fundamentali huwa essenzjali ma' persuni li ġew hawnhekk jew bħala ċittadini temporani jew inkella li jista' jkun li ħajibqgħu hawnhekk bħala ċittadini permanenti din xi ma ħsibtix qabel. Għandet naħseb fuq il-persuni li konna qegħdin eh, nippruvaw ndaħlu fija il-kontest, ma' għasman t li ħankun situazzjoni li qegħdin fija bħalissa u naħseb illi jridu nkunu burin tal-valuri fundamentali tagħna li naqsmuhom bl-aħjar mod possibbli ma' persuni illi qegħdin ifittxu għajnuna. Sajb għaw xawnek jew le. Xorta din għandha tkun tajba li aħna għom dan it-tip ta' għajnuna biex nuru x-tip ta' valuri li għandha l-Unjoni Ewropea, jina ta' sew En not dak li jintqal illum ħarxa ċertu affarijiet mod differenti tajjeb li ħajkun ir-relazzjoni wkoll miftuħ trasparenti u pozittiv ħafna ma' xedew reporter xi ċertu tajjeb sabiħa. Grazzi wkoll tal iżamejt fil-qosor t ċer. nifakkar li l-sfida l-enija hija tal-sfida edukattiva fid-dawl ta' dan il-suġġett importanti nasab u importanti għaliex hemm ħafna elementi li ħarġu inkluz il la tal-kultura u diplomazija l-lat reliġjuż Dawn huma l-isfidi li aħna nkejlu x-xogħol tagħna bihom. Il-prezentazzjoni se jisseħ fil-15 ta' Ottubru fil-laqalla 15 Ottubru u mbagħad il vost il kult les kemm nagħx ħadbar tgħid il-President iva 15 Ottubru mbagħad il-vot fil-7 ta' Deċembru. Issa għandu għal l-aħħar prezentazzjoni fuq dibattitu ta' skambju ta' opinjoni fuq il-Onorevoli Maragall fuq l-Erasmus Plus u strumenti oħrajn tal-għazat ta' ifp li huwa approċ ta' talim permanenti. Is-sur Mara Gall, jekk joġbok fil-qosor. Grazzi fil-qosor. Ħamsa seba' minuti ġifieri, tgħid fil-qosor. Iva, dan ir-rapport huwa marbut ma' dak ta' qabel qegħdin nitkellmu ovvjament Wieħed mill osma fejn ħafna eh, ninamlu u fejn nistaw nilħu ħafna risultati tajbin ħafna jekk konna politika eh, maqsuma, ambizjuża, innovativa tal-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll tal-Istati membri. U għalhekk huwa diffiċli minn issa nkunu nafu dawk illi huma ċifri fuq il-livell eh, ta' falliment tal-iskejjel jew tal-, -tal Eh, fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell dinji. Imma hemm bżonn illi naraw u nitrattaw li hemm diskrepanzi kbar fost l-istati membri tagħhom anki fuq reġuni u anki fuq livell lokali affarijiet li ma nistgħux naċċettaw tal-qat, speċjalment fost iż-żgħażagħ u numru inaċċettabbli ta' żgħażagħ illi ovvjament iġibu mbagħad konsekwenzi negattivi tagħhom kif aħna ngħidulhom ukoll f'pajjiżna. Nafu illi għanna l-informazzjoni, għanna d-data, ċevejna ħafna tarif imma kapaċi aħna li konna politiki u linji strateġiċi ta' implementazzjoni mod effettiv l-Unjoni Ewropea u l-Stati membri stess tagħha illi jistgħu bidlu da kollox fil-pozittiv il-Konsil fi ħarifa tal-2012 fissa għanijiet ġenerali ħafna tal-20% tal-mobilità sal-2020 ġifiri fuq l-edukazzjoni tal-livell superjuri għan illi eh, hija plausibli permezz ta' Bologna, permezz ta' Erasmus bħala mezzi. Imma jidir li għalmenu illi issa mhuwiex eh, ma mwassanix għal ċif li nistgħu naċċettaw. Fis-2011 menu 6 ta' dawn li kienu nagħmlu parti mill vocational training dawk l-erba snin u suppost kellhom fidejhom prassi eh, ta' taħriġ għalmenu jekk jgħaddu eh, ġimatejn pajjiż ieħor għalhekk. Naħseb dan huwa indikatur fil-modesta tiegħu ta' kemm din l-istrateġija mhijiex effettiva xejn u għalhekk hemm bżonn li tkun eh, strateġija iktar strutturata. Din ngħidu rapportana il dan dan il-kumitat bżon illi natum batatura biex ek ikonem dan id-debattitu konġint tukol dan il-parlament kif ukoll dan il-kumitat biex naraw xistaw nagħmlu iktar, xistaw nagħmlu aħjar li ma tista' tkun l-ambizzjoni tagħna biex inkunu nistgħu nilħu dawn l għaniet iktar ambizzjużi ma fattibli, eh, ovvjament mhux utopija, imma kollox eh, fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan il-kumitat u aħna nafu illi għadib sintonija tajba biex inkunu nistaw inkomplu f'din it-triq. Issa nikonsidraw iktar uh, fatti f'tmin snin ta' kriżi illi mbagħad ġiet waħda strutturali, issa aħna qed naċċettaw bħalma kieku issa normali sitwazzjoni attwali din nistaw nagħmlu affarijiet żgħar, evoluzzjoni, eh, negattiva imma isna eh, edin imorru kontra rida stess taħħa tana. Umbat pala fattur ta' valur eh, misjut edin naraw issa il-mawċa ta' immigranti ta' rifuġat li għet waslu illi se jibidlu demografija tana imma din il-demografija hija problema għana ħannanna bżon l-immigrazzjoni. Le forsi mux din l-alma u dawn il-komponenti imma irriduwa. Il Iva, għanna bżonna u għalek għanna bżon iktar insaħu intennu l-aspetti eh, pozitivi, specialment il-vocational training. U għalek nasib li faqtu ħafna dan il-parlament jiddiskuti dan il-soġġett u ikun jista jgħad leġislazzjoni u aħna dan nixtuq namluħ konġunti mal-Komitat Empli għax nafu li dawn is-suġġetti ta' edukazzjoni kif ukoll ta' impjiegi ta' xogħol jabdu id fit l-esperienzi kollha personali tal-politika jalmuni illi hemm bżonn ikun hemm dejjem dan id-dialogu għax hekk le jkun hemm falliment għax mdaqqiet dan jiġi maħabba nuqqas taftijin bejn iż-żewġ inċattivi, iż-żewġ responsabilitajiet ta' edukazzjoni u ta' xogħol. U għalhekk dan ir-rapport jakkompanja ruħu b'kom esperjenza konkreta, pragmatika u nittama li kunem eh, rizultat eh, tajjeb permezz ta' żewġ pilot projects fuq l-istess suġġett wieħed hawnhekk fil-Kumitat Kult u l-ieħor fil-Kumitat Empli. U aħna qegħdin f'kuntatt biex inkunu nistgħu ikonna konverġenzi ninaqdu fl-isforzi tagħna u nittamaw li konna riżultat tajjeb. Ek President, Eh, dinja taqsira ta' xiftit mill-affajt li għanna bżon trattaw u nittamaw li konna mobilita fil dik li hija eh, vocational training da' s-sissa mux bisejiet u programma ta' nuqqas ta' reċiproċità ta' arfin ta' eh, diplomi jew ta' studi f'pajjiżi oħra, iġifieri il-sistema biex ikun hemm iktar żvilupp u aħna dimna għanna diskrepanza reġjonali, differenzi reġjonali anki bejn stati membri għal dawk li huma sistemi ta' edukazzjoni kif ukoll ta' xogħol li hija pjuttost spettakolari u għalhekk aħna nipproponu biex nirħu dawn l-anijiet koherenti u namlu tajja pal din is-situazzjoni eh, nżidu ma' mobilità reali, nifaċilita l-mekanizmu ta' aċċess għal dawk iċ-ċadini li għamlu parti minn soċjetà li huma iktar vulnerabli u dan ifisser spejjeż sanitarja għal vocational training. U qabel ma nagħlaq nixtieq ngħid li hemm rwol neċessarju tal-intermedwarji li dan ma jeżistix mhux qed ngħidu fuq il-livell ta' superjuri ta' universitajiet u hekk illi jirċevu wkoll attwalment l-edukazzjoni li jkun hemm minn din l-offerta minn l-universitajiet imma le dan ma jeżistix f'dan il-qasam u għalhekk qudiemna għandna eh, sfida kbira u għandna bżonn inkunu nistgħu eh, nifaċċaw din il-kwistjoni nippruvaw intejbuha. Grazzi ħafna President. Voglio ringraziare molto eh, il collega Maragall, lui sa bene quanto abbiamo fortemente Aħna tassew xtaqna naraw dan il-rapport bħala komitat tal-kultura u fil fatt edna li il-komitat hemm u artiklu 144 ma dan il-grupp tagħna naħseb illi tassew rapport strateġiku għaliex hu importanti ħafna illi insaħħu il-rapport sieħa pala ħaġa komplessiva kemm madwar l-Ewropa wkoll u li naraw li jkun hemm eh, rikonoxximent reċiproku ta' titli. Dan huwa importanti biex eh, ikun hemm il-kompetenzi eh, u ħiliet li jkunu mħarsa sa barra. Kien hemm ħafna attivitajiet, ħafna kumitati, nadu għal kollega. Jmiss. Inta mettu fl-introduzzjoni li lan tijak u li nkunu nistaw nirnexxu b'dak li huwa l-mobilità Ewropea fil-edukazzjoni in ġenerali u mat partikolari edukazzjoni professjonali issa jekk jiena nħallet lejn statistika tal-2014 u dan ħajnu l-ewwel pastana huma dawk li huma taħt il professjonali li huma l-iktar każijiet taħt it-talba ta' mobilità u ir-realtà tal-dossiers li fil-fatt jiġu finanzjati. Allura aħna qed naraw hawnhekk. Irjela l-ewwel inkonsistenza, l-ewwel lan politiku. U mbagħad għandna m'għandniex dan il-lan eh, politiku li jitlaħaq max fuq livell professjonali sem ma jitlaħaqx. Allura dan huwa l-ewwel lat fejn għandna naqsmu, l-ewwel qasam fejn nibdew nibnu. It-tieni ħaġa. Il-mobilità Ovvjament, għannejt għamlek pala xarobja illi it-tini punt huwa li il-mobilta teħtieġ illi ikun hemm tal-kontenut tal taċqet jiġi mallem. Jekk għan mux kapaċi li fil-qasam professjonali illi nagħmlu ftehim fid-diskussjoni jekk kif tingħata fil-qosma differenti fil-passi differenti ma nistawx nilħu dak il-għan. Eh, dak u għan it tira ħaġa edukazzjoni professjonali hija l-apprendistat eh, traineeship u mezz ta' mezz ta' edukazzjoni li permettina li integraw iż-żazax fil-ħajja professjonali u għall-antana wkoll permezz ta' inizjattiva l-impjegati ta' żazax impjega żazax u li naraw fil-lat imprenditori jem dan il-lakuna bejn ta' dak li aħna nixtieq naraw u dak li fil-verità jiġri u jista' jiġri. Eh, allura x'nistgħu nagħmlu ġifieri biex naqdu din il-kwistjoni tar-realtà ma x'qed jiġi fil-ħajja tal-imprizi biex inħeġġu ħedġu żgħażagħ biex ikunu jistgħu jagħmlu dawn l-apprendistat. Jiena ħankun konkreta. E l-abba punt huwa f'problemi ta' minn renni. Aħna gbar biss għandna fil-qasam ta' professjonali, il-minorenni renni u l-mobilità tal-minuri, l-għajnuna għal-minuri, għal-minorenni, kif isseħti fuq l l-level Ewropew? Dan għaddini għal-ħametan ehm, li importanti dak li naħseb jien u li nkunu realistiċi. l-lum fuq il-mezz fuq l-espejjeż ta' trasport dan huwa marbut eh, mal istaġ imur jitfit, jek inti trid ikollok iżgħażagħ li jiċaqalqu u mobbli mela rridu inħallsu lobu u ħazulhom biex jaslu. Jekk dawn ħajgawdu naqer iktar mill-mobilità Ewropea. Fl-aħħar, sitt punt. Fis-sistema li għandna bħalissa tikun e, hemm iktar iż-żgħażagħ li jużaw il-fondi tagħhom. Din hija ta tas-sistema tagħna. problema ħajja inqas ma tuża inqas m'għandek il-flus int, inqas ma tista' tiċċaqlaq u timur imkien. Irridu nerġgħu nħarsu lejn il-mod kif aħna nekkalkulaw il-proġetti li ħana konna fil-ħin fuq fu, ta' żmien ġifiri l-lumem dan id-dawmin bin din id-dista kbir bejn il-proġett li jista' jsir mill-impriża u r-realtà li aħna qegħdin nitolbu minn għandhom bħala skadenza. L-impriża jistaw qegħdin jaħdmu soli mod imod tmur kontra l antana politiku għaliex qed jagħmlu mod ieħor is-sistema tagħhom. Aħna ovvjament dejjem nistgħu ntejbu s-sistema tagħna Id-did disappunt. l impriza li tkun responsabbli għal kollox, allura hemm jkun hemm sforz serju li jsir għaliex huwa hija għandek negozju li ħaj ħajġu kollox fuq spaltu dak li aħna rridu u l-10 punt huwa ċentri ta' informazzjoni ikunu jiddaħlu fiċ-ċirku tal-talim. Dispeċini ehm, jek sawwalt, imma tajp li konna l-ideja ċari li aħna konna ideja u għanijiet li kunu immirati mill-bidu jekk aħna rridu ntejbu il-sistema u il-rapport musta tibqa xi ħaġa daqshekk vaga u mċajpra u ma tsaħtim fil-verità. Konkretu kif dieċi punti. Grazzi ħafna punt konkret daw l axar punti se jkunu ta' u subbir għal rapporter biex jiprofa jidaħħalhom fir-rapport tiegħu issa il-kollega Sidrova l-aħħar intervent. Grazzi ħafna l-ewwel net nixtieq nirringrazzja is-sur rapporter kif ukoll il-kollega tiegħi għax ma tantx tawalt għax u inti tkellimt tassew kif suppost, intervent importanti ħafna Inti għamilt kummenti tajbin ħafna fuq dak li għanna namlu, nishtiq biss nżid xi ħaġa. Anki jekk inti għandek ħafna qed kritika jew forsi qed proponi kif nistgħu intejbu l-programm, jiena nixtieq ngħid illi il-programm jikontribwixxi biex itejjeb l-edukazzjoni professjonali l-istati membri. Jiena għandi esperjenza personali, għandi reazzjonijiet tal-iskejjel, il-feedback tal-iskejjel, id-diretturi, l-istudenti, l-allima jixtiequ jkomplu u jeżiġu il-programm Erasmus għall-edukazzjoni vokazzjonali għal mobilità ikompli jeżiġu il dan ikompli veru li għanna bżon dejjem intejbol affarijiet għanna bżon dejjem valutazzjoni, għanna bżon nirreflettu forsi fuq kif nistaw nissimplifikaw l-affarijiet, nifaċilitaw il-sistemi ta' mobilita, kif ukoll is-sistemi tal-amministrazzjoni, eccetera. Imma nixtieq inħeġġiġkom nixtieq forsi inżid xi ħaġa rapport imma nixtieq nisħa illi il-programm jopera so. Kollega Ider. Grazzi lil kollega u issa nirringrazzja il-Norbert Schubel li huwa team leader tal-DG Empl u nadilu l-kelma. Grazzi ħafna, President. Aħna nilqaw ovvjament l-idejat li ġew resqa sissa mir-rapporter Iva wasal faqtu li nitkellmu u naħsbu fuq il-mobilta dinja kwestjoni xuħut forski jirafu l-Alleanza Ewropea, partnerjat u eh, l-apprendistat u nafu illi kollox huwa importanti il pakket eh, kollu kemm huma koll il-mobilità tal-apprendisti u lek dinja xaħġa intkom qed titkellmu fuq il-talima bażi ta' xogħol dinja l-iskema. Veru illi l-Erasmus Plus set jopera sew huwa minnu anki jekk anki l-mobilità żdiedet imma is-rata ta' suċċess tagħna għada pjuttost baxxa ġifir inqas minn 50% fil-mija li kuku kelkom iktar franzament, nkunu nistgħu nagħmlu iktar bħala mobilità hemm xi ftit inizjattivi bħal istitut Jacques Delors kif ukoll il-President tal-Kumitat Paċit li qegħdin jirreflettu fuq xi proġetti piloti u lek nistgħu nappoġġawkom kemm nistgħu minnaħa tagħna maħniċ qed bis biss fuq mobilità ta' prodotti li nitkellmu fuq mobilità ta' żgħażagħ wara kollox u għalhekk għandna bżonn inkunu prudenti ħafna fuq dak li nagħmlu ma nistgħux nittassjaw u mbagħad nibatu daw it-tfal speċjalment ikun ma taħt leta minn pajjiż sal ieħor hekk kif ġiġi imma naħseb għad hemm ħafna lok biex intejbu l-mobilità kif nafu wkoll mill eh, tal-lim tal-livello li l-Erasmus, kolħat jaf, imma skont l-Erasmus Plus diġa nistaw namlu ħafna għal dawn iż-żazax fil-settur ta' vocational training matul l-apprendistat kif ukoll wara li jkunu spiċċaw il-kors ikunu gradwati żagħżugħ u pereżempju xi ħadd żagħżugħ illi forsi għamel apprendistat u ma timur pajjiż ieħor biex ikollu iktar esperjenza, iktar ħiliet lingwistiċi u oħrajn, mank il-fatt li jkun f'ambjent kulturali differenti minn tiegħu. Nixtiequ nżommu fil-qosor imma element li huwa kruċali għandna bżonn xi tip ta' arfin rikonoxximent ta' mobilità għandna bżonn xi ċertifikat u għandna bżonn ta' strutturi ta' appoġġ ma jistgħux nibatu iż-żgħażagħ mingħajr ma jkollna mod strutturat li sta jappoġġhom aħna se lejnukom intkom tejnuna ma bżonn nasmu fuq dan l-aspett. Kifat? il-kriżi għadha tinħass f'ċerti reġuni u għalhekk din il-mobilità tista' tkun bħall-iskema tal-garanzija żgħażagħ strument anke l-Alleanza Ewropea l-Apprendistati kif għatni kemat aħna nagħmlu minn dak li jistgħu biex ngħinu daw daw iż-żgħażagħ ikollhom dak il-ħiliet li ma tan bżonn jużi fuq is-suq tax-xogħol. Grazzi ħafna għal kontribut tiegħek Issa l-Onorevoli Maragall biex jasal għal konklużjonijiet tiegħu. Nixtieq nirringrazzjak, President, naħseb illi għanna qasam ta' ħidma li huwa definit so u issa għanna wkoll il-punti eh, konkreti u ċari tal-kollega tagħna u anki eh, dak li qalet is-Sinjura Zroska li tkellmet wara waraja nasseb illi qegħdin fl-aħjar ambjent possibbli biex inkunu nistgħu implementaw dan il-ġan ir-rapport ikun ikun fattibbli kemm jista' jkun. U norbot ma dak li qal ukoll eh, il-kollega tal komissjoni fuq l-imċiba pozittiva tal-Komissjoni wkoll fuq il-ħiliet li għandhom son dawn iż-żgħażagħ. Min se noqgħod nerġa' nitkellem fuq irida tajba bħalma tant drabi għamilna imma għanna bżon najdu ċarutont li għedin f'kondizjoni biex nieħdu deċiżjonijiet u deċiżjonijiet huma dawk li huma importanti u li korrispondu biex inkunu nistgħu eh, nitrosponu fir-realtà da kollu. Grazzi ħafna, Iva. Jina persważa il minn dak li għalt il komissjoni anke il-Kumitat MP li se nagħmlu xi ħaġa sew utli biex eh, nimplementaw dan, dan il-soġġett fejn hemm ħafna stennijiet għax kulħadd qed ipoġġiha bħala priorità. Naqblu mija fil-mija. Naħseb hemm din ir-rida kif qal ir-rapporter li nkunu konkreti, pragmatiċi nagħmlu pass il qudiem dan huwa kollu fondamentali biex nimplementaw mhux biss il-programmi li jesistu ma biex nidefinixxu wkoll il-politiki. Nixtieq infakkar illi kun interessanti li permetu li najt li forsi konna l-għol iktar attiv ta' networks Ewropej. E, juho xambr u juho business, il-networks e, kolla illi jistaw ikunum siħba iktar attivi u jatu iktar appoċ għal dawn il-programmi illi ximda id-daw iż-żaza. Eko sibu għad diffiċli jisibu l-interlokuturi li jistaw jgħamu dell-esperienza fl-Europa il-mela 15 ta' ottubru jiġi presentat il-rapport. Fjannar hija prevista l-votazzjoni fil-Komitat Kult u mbagħad fil-plenarja wara. Issa eh, nistaw nistgħu nispiċċaw il-ġurnata tagħna grazzi ħafna tal-li kontu għawnek, eh, tkellimna fuq punti strategiċi ħafna, nixtieq infakkar illi neġaw nintaqaw il-15 ta' ottubru mid disa sa sitta u nofs anza anzi għal nofsija mbagħad mitlieta sa sitta u nofs wara ġurnata twila il-lejla tajba lil kulħadd u grazzi ħafna lill-interpreti ovvjament u lis-segretarjat tagħna grazzi.